Nista' niftaħ din is-sessjoni fuq il-Kumitat ta' Su Intern u għalhekk biex nibda għal negozju tagħna tal-lum li huwa dedikat għal direttiva kontra l-ġlida għal ġlida kontra l-ħastard fit transazzjonijiet kummerċjali u nista' ngħaddu għall-aġenda. M'hemmx oġġezzjoni dwar l-aġenda? Tajjeb wisq? Mela, aħna kellna laqa tal koordinaturi dal-ħodu li ser tkompli wara nofsinhar ġifri munix ser noqgħod nagħmel tħabbirna titkom tbaħabbir dwar deċiżjonijiet għaliex il-deċiżjonijiet ser jisiru wara nofsinhar u għalhekk aħna nħabbromkom għada mela aħna naddottaw ukoll il-minuti mill-laqat ta' qabel mill-28-29 ta' settembru u 6 ta' ottubru li tistaw issibhom fid-dossiers tal-membri u naħseb li intom tistgħu taqblu miegħi fuq dawn il-minuti. Nirringrazzjakom ta' wisq. Mela, nistaw naddu issa għal negozju tana tal-lum, għal agenda tana. L-ewel qabel kollox, nishtenu nirringrazzja l-rapporter tana Barbara Weiler li għedem bil-edha ħdejja ma' ġembi għax xogħol eh, taħħa biex torganizza dan eh, l-avveniment illum. lum Nixtieq nirringrazzja s-Sur Baldassari wkoll li huwa rapporter mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali huwa ser jkun qed jagħtina opinjoni fuq kooperazzjoni imsaħħa u għalhekk nilqgħu hawnhekk nirringrazzjaw tal jatmana tal-li inti tkun tista' tagħtina opinjonijiet tiegħek u anke tipparteċipa f'din il-laqgħa tal-lum. Jiena kuntent ukoll li għandna numru ta' esperti distinti flimkien magħna llum li kienu li qegħdin fil-programmi tagħna llum u nintroduċulkom iktar il-qoddim Jiem u partikoli xtaqt nati merħba li Sinjor Brinkman li edha maħna mill-Kummissjoni, emmek edha. Ma nafx għalfejn il-Kummissjoni edha separata minnaħa mill-esperti. Għawnek u koll il-Viċi President u koll s xkun maħna l-lum. U Hawnhekk għandna nies li prezentaw kol l ta' impatt qabel dan id-dossier. Mela, għandna segretarjat ukoll qed ifakkarni li għandna rapporter mill-Kumitat tal-Industri, Sur Di Angelis. Jiddispjaċini li jiena ma konċ qiegħed hawnhekk maqom fl-ewwel laqgħa ta' diskussjonijiet li kelkom. Pro kif tistaw taraw hemm interess konsiderevoli f'dan il-dossier kemm l-affarijiet legali kif ukoll min-naħa tal-Kumitat tal-Industrija. Mela, ismiħ l qatana tal-lum opportunità għalina biex il-rapporter u lini għal-komitati involuti jisimaw evidenza u anki suġġerimenti mill-partit interessati u anki l-esperti Anki biex jihdu impen u jimpenjaw l-Kommissjoni sabiex bekk aħna kun nistaw naħdmu l-opinjoni tal-Parlament fuq din proposta tant importanti. Jena naħseb ukoll li aħna ser nkunu kapaċi niksbu dan dal-għodu. Mela, dak li ser nagħmel u ser nistieden li rapporter li sinjura Weiler biex tkun tista' tatina introduzzjoni u anki tippreżenta il-dokumenta ħidma tagħha, il-working paper, li hija disponibbli fil-fatt intom suppost kopja tagħha u kważi f'kull lingwa. Mela Barbara jekk jogħġbok, nistantik il-kelma. Grazzi tassew, Sur President, Sur Chair. inti kont ġentili biżid biex tajti dan ismiħ serjatina opportunita sabiex bekk nisimaw minnaħa tal-esperti. Esperti li huma ferm importanti għalina bħala membri f'din il-Kamra, speċjalment meta nitkellmu fuq deċiżjonijiet jew nieħdu deċiżjonijiet għaliex jagħtuna l-opportunità biex nisimgħu mill-esperti li mhumiex qegħdin biss fil-Kummissjoni. Jippermettulna wkoll biex ikollna wkoll dibattitu aktar tekniku għaliex aħna smajna ħbarijiet fil-medja li ser nintroduċu stil Amerikan fil-proċeduri fil tagħna għalhekk bla dubju. Aħna nixtiequ nwaqfu dawn it-tip ta' taħbarijiet l-ewwel direttiva tmur lura għas sena 2000 u sissa ma kienieġ daqshekk effettiva fil-dinja tan-negozju. Il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament fil-fett kellhom dik l-intenzjoni però ma laħqux l-anijiet tagħhom. Rridu naħdmu mill-ġdid fuq din id-direttiva għalhekk li tieħu konsiderazzjoni aspetti ġodda. Hemm ukoll kwistjoni sħiħa tal-problema tal-likwidità Dawn jeżistu tassew f'kull stat membru mhux biss fil-pajjiż tiegħi fil-Ġermanja, però anki fl-istati membri l-oħra wkoll. Aħna ħadna nota u rajna li il-kumpanniji żgħar ta' bilħaq għandhom problemi il kriżi finanzjari fija nfissa ġabet maħa problemi u dan ifisser il-kumpaniji żgħar qed isibu ferm diffiċli biex jibqgħu fis-suq u hemm aktar falliment ta' banek. Pala rapporter jina jkolli nieħu dan kollu konsiderazzjoni xin ringrazzja l kummissjoni tal-li resqet ideja jew tnejsa biex aħna naraw kif nistgħu nitrataw ma dawn problemi speċifiċi. Aħna nkludejna wkoll arranġamenti u korrezzjonijiet fil-proposta l-ġdida u fil-grupp ta' ħidma tiegħi stess jina referejt preċiżament li direttiva l-ġdida ġifri ir-recast għandha tkun passiħor kif nistgħu nimxu l qoddim kif nistaw nibnu kultura ġdida ta' eh, loba ġusta biex najdu hekk. Kif nistaw nibnu relazzjoni ta' aktar imsaħħa, imsaxħa ma' l-imsiħba tagħna. Għaliex bla dubju sar ikun neċessarju li l-inkludu miżuri u passi ġodda fuq livell nazzjonali, mhux biss fuq livell Ewropew sabiex bekk aħna nkunu nistaw nittrattaw dawn il-problemi speċifiċi involuti. Li aħna involuti fihom. Jina għamilt lista ta' numru ta' problemi fil-proposta ta' kommissjoni u dawn problemi li ġew identifikati flimkien mal-shadow rapporteur u jina innifsi mandiċ opinjoni ħarija fuq dan. Per eżempju, il-proposta tal-kommissjoni tissuġġerixi li kolna ob dispożizzjoni obbligatorja mandatorja għal kontratti ta' ċri pubbliku li kolna anki tip ta' soft obligation Specialment jekk in-negozju jkun qed privat għalhekk irridu nħarsu lejn is-settur privat, irridu wkoll naraw li ninkludu ninvolvu il settur privat b'mod differenti. Irridu nagħmluha kemm xejn differenti minn dak li ġiet suġġerit minnaħa tal-Kummissjoni. Evalwazzjoni ta' impatt sar u b'sorpriża dan l-impatt ta' l-evalwazzjoni ta' impatt wera li ħafna kumpanniji lanqas biss Ehm, jippruvaw jilmentaw ċertu każijiet kontra l-imsieħba tagħhom li qegħdin iħallsu tard. Għalhekk għandna nieħdu l-opportunità sabiex bekk eh, B'din id-direttiva tar rikas norganizzaw ċertu avvenimenti ta' informazzjoni u anke kampanji ta' informazzjoni u flimkien mal-industrija u dawk li huma responsabbli għal dawn il-kwistjonijiet jorganizzaw avvenimenti sabiex anke l-kumpanija l-aktar żar u negozji l-aktar żar ikunu jafu x'jistgħu jitolbu anki meta jiġu għall l-interessi fuq ħlas tardiv. Iċfri rridu nofru possibiltajiet aktar wisa l jom. Flimkien ma' rapporters oħra is-settur privat mhuwiex inkluż. Aħna għadna ma konkludejniex diskussjonijiet tagħna għalkemm dik hija kwistjoni ta' priorità għalina. Però hemm settur wieħed ta' attivitajiet ta' negozju, ta' welfare, ta' assistenza li huma jipprovdu għandhom jiġu inklużi fid-direttiva. Forsi nistgħu ninkludu id-definizzjoni ta' il-mod kif il-kontrattina ta' għanna 17-18 ma nafx dawn ġewx inklużi hawnhekk però bla dubju ta' xejn aħna rridu nżidu dan il-punt hemm każ speċjali rigward l-isptarijiet għaliex jekk aħna nħarsu lejn l-istati membri fil blit il-kbar l-isptarijiet normalment jitmexxew mill-blit innifusom jew inkella jinstabu fidejn il-privat, pero ħafna drabi ma narawx ħaħtieġa għal dawn l-isptarijiet biex jiġu trattati mod differenti l-isptarijiet għandhom tip ta' sfond differenti, tip ta' rwol differenti, u anke attività meta jiġu biex jipprovdu tip ta' servizzi tagħhom. U għalhekk aħna nħossu li l-isptarijiet għandhom ikunu inklużi anke fid-direttiva u anki f'dan il-ħlas obbligatorju. Mbagħad nistgħu ngħaddu għal punt tal-ammont ta' kumpens li l-Kummissjoni inkludit fil-proposta tagħha. Il-spejjeż tal-kupru U għawnek għal darboħra ħna ħerqana li nisimaw il-kommenti minnaħat tal-esperti Ġifiri dawk li ma favur, dawk li ma kontra li xaħna unek għanna ammont ta' 5% li pala ċifra li ġit msemmija fil-proposta. Uħut qed jgħidu li din għandha tkun biss livell minimu fil-waqt li awtoritajiet lokali jgħidu li dan huwa wis li dan il-percentaġġ għalhekk forsi aħna rridu nħolqu kompromessa biex nkunu nistgħu ngħaddu din id-direttiva. U għalhekk u aħna ressaqna argumenti sabiex bekk aħna nkunu nistaw insibu tip ta' konsens. Ġifri aħna għanna ċaġam nizab din id-direttiva. Irridu bil-fors direttiva neħtiġuha din id-direttiva, pero rridu nifmu kol li din mhix bis idea ħafifa minnaħa tal-Kummissjoni għandna qatti ta' negozji li ħarsu lejn il-negozji żar, il-kumpaniji Zaru medi u jixtiequ li din id-direttiva tiġi adottata u anki implementata. Aħna nafu li hemm ċertu kwistjonijiet legali li rridu nikkonsidraw ukoll, però rridu naħsbu dwar dan b'attenzjoni li x'nafu li hemm ħafna eh, kumpaniji żaru medi, kumpaniji kbar f'kull stat membru li ibatu minn ħlas tardif minn naħa tal msiba eh, kummerċjali tagħhom u għalhekk irridu nippruvaw nieħdu pożizzjoni sabiex insolvu din il-problema. Grazzi tassew tal-li semmej dawn il- dawn il-punti kollha jiena ser nagħti sur Baldassari eh, possibilta biex jitkellem fuq punti jew tnejn mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali mbagħad nagħtu l kelma l-esperti tagħni sur Baldassari. Grazzi President jina lek, nsellim kol l sinjura Vajler, rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea, rappreżentanti u esperti tas-setturi interessati, kollegi u il-kollegi kollha. Ippermettuli l-ewwel qabel kollox nirringrazzja l-Kummissjoni għassu intern il-protezzjoni tal-konsumaturi sabiex tal-li organizzaw dan ismieħ li bekk jippermettilna insaħħu unħarsu aktar birraqa' leġizlazzjoni leġiżlazzjoni importanti ħafna. Speċjalment f'perjodu ta' Eh, diffikultà finanzja u kriżi finanzjarja. Mhux ħanqot intawa li nitkellem fid-dettall dwar il-ħtieġa tal-proposta li r rapporter Weiler fil-fatt wriet bisħieħ anki fil-diskussjoni tagħha li ser nitkellem biss biex insemmi ċertu aspetti kritiċi. Sabiex bekk id-diskussjoni tagħna tal-lum tkun tista' iddaħħal il partit interessati u l-esperti fid dialogu kostruttiv għall-għaniet ta' liġi li jkun dinamika li twasal għal soluzzjoni ta' ħarija u xirqa għan neċessitajiet li għanna. Mela l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li il-proposta tkun qed tissanzjona bl-aktar qawwi l-amministrazzjonijiet pubbliċi ir-raġuni nistgħu nsibuha fiċ-ċirkustanza li dawn mhumiex mafusa minn dawk id-diffikultajiet ta' finanzjament li normalment jolqtu lill-imprizi. Bo partikolari tajb li nfakru il-kontratti ta' finanzjament li normalment l-amministrazzjoniet pubbliċi, per eżempju fl-2006, taw u kien hemm ammont kbir kbir ta' flus madwar biljun euro. Ġifri, irridu naraw ukoll l-amministrazzjoni pubblika li l-sem tagħha fil- fl-ekonomija. Ġifri, hemm punti fit-test proposti l-Kommissjoni li ovvjament għandhom bżonn analiżi ktar dettaljata. Per eżempju, preferenza għal pagamenti u tal-amministrazzjoni pubbliċi, il-proposta qed tara montajjem ta' 30 jum u anki strumenti prinċipali biex wieħed ma ħallix dan il-ħas tardif għalhekk sabiex din il-proposta tkun waħda effikaċi irridu nilimitaw għalmenu il-possibilta niderogaw sa ċertu żmien. Iġifiri irridu jiġu fissati bla dubju u bla, bla, bla dewmien. Dan sabiex nevitaw li nerġaw morru lura l-klawzoli li jeliminaw dan il-din is-sitwazzjoni. Nirreferi għal possibilità li qed tiġi offruta mit-tielet punt ta' artiklu 5 li nelbu il-30 jum. Li morru li l-immi 30 jum, ġifri mbagħad ikun hemm skadenza oħra fil-kuntratt. Jew inkella fil liraba paragrafu ta' artiklu 5 insibu l-possibilità li nidderogaw f'każ ta' ċirkustanzi partikolari li jekk dawn ma jkunux speċifikati b'mod biżejjed, ġveri jiġifieri preċiżati, jistaw fl-axar mill-axar idaw idewmu il-ħlas. Bla dubju. Din riflessjoni jisu kol il-prinċipju ta' libertà ta' żewġ partijiet ġifri meta ser meta ser kif ħajtfaslu d-dati fil-kontrat. Jekk dan il-prinċipju ma jiġix miktub, aħna f'dak il-każ inkun qed nirriskjaw li il-data li tkun fissata fil-kontrat ma tiġix e, konformi, wieħed ma jkunx konformi magħha għaliex iridu naraw il- l-amministrajiet pubbliċi normalment jeżerċitaw ċertu servizzi jew inkala għandhom rwol partikolari fis-servizzi ma jagħtu każ eh, l-imprizi żaru medji. Rigward il-klawżoli oħra, u hawnhekk ser nikkonkludi, jekk nilimitaw l-applikazzjoni tad direttiva għal klawżoli li mhumiex ugwali, inkunet qed nirriskjaw li ma nżommux mal-kuntratt kif suppost u dawn għalhekk għandhom ikunu definiti b'mod preċiż. Għallan ta' direttiva naħseb li ikun importanti aktar definixxu il-kriterji fejn klawżola tkun qed tiżvantaġġa ħafna kredituri li ma tkunx ġusta mbagħad. Dawn il-klawżoli għalhekk għandhom jieħdu konsiderazzjoni ċertu dispożizzjonijiet li jagħtu l-irkupru lill-kredituri. Minħabba kwestjoni legali nixtieq ukoll nsemmi u nistieden l-Kummissjoni sabiex tiċċara dan il-punt għal punt l-tnejn mhux tant ċar fil-proposta. Tieni paragrafu tal-istess artiklu qed insibu pubblika amministrazzjoni, ġifri tip ta' amministrazzjoni hekk kif definita 2018 eh, Bat irridu nsibu d-definizjoni 2035 kif ukoll il-direttiva 2017. Nirringrazzjakom darboħra u ħana l-għawnja. Well, thank you very much indeed, uh, Mr. Baldassari. I think. Grazie, Sur Baldassari, ta' dawn il-kommenti utli fuq il li t tifuqa fuqom. Mela, ħan nejdilkom ftit dwar il-programm li għanna l-bija tal-ġurnata. Aħna sen asma bżar sessjonijiet. Għanna tlet esperti maħna. Sfortunatament dak tal-Polonja ma stax ikun maħna llum biex jitkellmu mod partikolari fuq l-impatt tad direttiva fuq il-beneficjarji prinċipali jew il-xandu jkun il-beneficjarju prinċipali, speċjalment ta' nixaqsam għan preċiżaru medji. medji ħandur li surġen li ġislejn it-tmim ta' dan il-battitu jek nista, għax naf illi ta' tal-industrija u ma ħazbin sew dwar dan il-diskussjoni tal-SMEs, għallura nisimaw bat dak fl-ħar ta' dibattu mis-sur Di Angelis, bat mill-kollegi, bat fit-tini parti ser nisimaw mill-rappresentanti mill-autoritajiet pubbliċi u kif smajtu diġa mill-rapporter u rapporter tal-opinjoni dawn huma affettwati mod partikolari per minħabba dil proposti l-ġodda u aħna rridu nixtiequ nisma' minħa tagħhom. Għalhekk, mill-esperti għandna Sur Butters li huwa direttur ta' affarijiet Ewropej għal Eurochambre li huwa konsorzju tal Chamber of Commerce madwar l-Ewropa. Is-Sur Hendricks li u jiġi mir rappreżentanti tal- SMEs u koll imprizi ta' artiġanati u Sur Karlo Bozanati li u koll juħsib eh, rappresentanti ta' organizzazzjonijiet ta' komerċ madwar l-Europa. Ħantikom tit minuti, ġifri għandkom <laughs> għanżaw di teknoloġija tal-arloċ bil-ħin, bil-minuti, għandkom ħames minuti kull wieħed, un-bat nduru lejn Sur De Angelis, un-bat il-kollegi. Allura, Ben, fidejk mbatt n-provaw naraw li teknoloġija kif toħna forsi l-ek ftit sekondi żejda. Grazzi tassew, Malcolm, grazzi tassew li komitat għal din istadina grazzi l-rapporter, signor Vajda tal-li permettejtulna il li kontribuxxu għal din dan ismiħ. Nixti eh, ningrazzja l-komitat u nifraħilhom ta' kif proċedew fuq dan id-dossier. Aħna konna kontenti il-intom tajtu bidwa diskussjonijiet fuq riflessjonijiet fuq il- evalvazzjoni ta' import tal-Komissjoni naħsbu li huwa jagħti preċedent inkoraġġanti ferm għal Parlament kollu kemm mhux biss dan il-Kumitat u għaliex u eżempji ta' prassi tajba li wieħed għandu jsegwi. Is-Sinjora Varja diġà għamlet xi kommenti rigward l-urġenza ta' din il-kwistjoni u għalhekk nixtieq nisħaq sempliċiment fuq dan il-punt billi nagħti xi statistika minħaħa ta' network tagħna aħna ħejjejna starriċ illi aħna issa din nirrepetu u d-dejta li aħna ġbarna kien isu lejn l-aħħar ta' Marzu bidu ta' April u dan ikkonferma illi il perdu ta' ħlasijiet fis-settur pubbliċi żdiedu b'43 fil-mija fil-xhur li għaddew u partijek l-ar u għali mill-klienti privati dan zdit mis-60% fil-xur għaddew. Aħna konna mistaġbin rigward is-settur tal-riżultat eh, tas-settur pubbliku għal kemm il-ċifreja inqas imma issa tmur kontra filosofija tal-programm tal-kupru ekonomiku u l-pakket ta' stimulu għaliex dawn il-miżuri kollha fuq livell makro illi il-pajjiż qed jippruvaw jagħmlu biex jgħinu l-SMEs però fl-istess ħin daw għans e, qed ixekklu l-SMEs eh, eh, eh, din mux għedin jajnu għam, u għalek għan ifisser li ħna irridu nħidu azzjoni għamek, dan kol jaffetwa l-access għal kreditu li għati kun ħafna diffiċli għall-SMEs biex jikzbu u għalix il-banek mu mux għedin jiselfu daqs kem kienu qabel minħabba l-problemi ovvjament taħħom li nħaloq minħabba din il-suq finanzjarju li marlura. lura viri għandek problemi miżewċ naħat. Aħna nasbu għalek li dan fisser li jenna bżon naħaffu għawnek dawnek dan il-qasam u aħna konna edni kritikaw il-pass li kienu għed jimxu il-komissjoni għax kienu għedin eh, kaxħu saqajom u mbat il-ukoll il-pass il-ritmu li ħolqu il- eh, dak nġaqsam il-pjanta ekonomiku, ta' kupru ekonomiku, dan mar lura u, u speċa ħabat mal l-elezzjonijiet tal-parlament li fisser li kena nistenna sew wara s-sajf u dan ovvjament eh, xekkel il-proċess u dewmu bxie bxie bxie sitt xhur u li dan huwa perdu kruċjali meta nitkellmu dwar kriżi bħal din għax il-qofol tal-kriżi di. Għalhekk Waqt li aħna nistgħu noqdu niddebattu l-ambitu ta' direttiva, aħna aħjar nagħmlu xek, għaliex xek nqoddu nitlu dan it-tip ta' kustjonijiet tal-ambitu kollu ta' dan il-dan l-abbot, aħna ħan qoddu ndewmu kollox, intawlu, u nirġaw forsi l-loro nibdew mill-ġdid, u għalek jiena ħan nifoka biss fuq il-dak li kommissjoni resqet li aħna nilqaw fuq livell ġenerali ma nisnaħsbu li nistaw intajbu. U ma nħossux illi irridu u nidħlu fil-kustjonijiet u dettalji ta' mbagħad eh, kemm kopri xi kopri l-ambitu ta' direttiva. Aħna kif edna nilqaw il-proposta tal-Komissjoni Direttiva ma kienetx effettiva ħafna lati allura kellna bżonna din. Ħana mill flet kommenti speċifiċi. L-ewwel aħna nilqaw l-elementi jew l-enin tal-proposta illi jifikaw fuq il-kwistjonijiet ta' la start fi transazzjonijiet bejn, bejn eh, negozji u autoritajiet pubbliċi. Aħna nilqaw il-limitu ta' 30 jum u aħna u kol nilqaw l-inklużjoni tal-autoritajiet pubbliċi f'din id-direttiva. Is-sur Baldazzari rifera għall-eċezzjonijiet eh, għall-opt-outs għall-autoritajiet pubbliċi. Dinja kwistjoni għalina forsi aħna mosser eh, naqblu sabarra ma' s-sur Baldazzari li jgħid li ma' jindux ikun hemm dan it-30 jum u naħseb li hemm ħafna awtorit eh, eh, kellima oħra li fisem il-awtorit pubbliċi li ħajdunna l fejdan dan m'għandux iseħħ imma xorta nħossu li ikun hemm iktar ċarezza dwar x'nistgħu niġġustifikaw fid-daw ta' ċirkustanzi bħal ħtieġa oġġettiva li konna ħlasijiet fuq perdu itwal din jirdu nċar, din jirdu nċaraw, għem personi bl-Inglis li inti mill seba jihdulit u aħna eh, din edin noħol u din is-situazzjoni u għedin nisugraw li se jġri dan jekk ma nċarawx din il-dispozizjoni. Mela, il-ħames minuti kważi skadewli, rigward il spejjes tal-kupru, il-ammont sħiħ, il-lampsam, jider li mhuwiex proporzjonat. Naħsbu li għandu jkun hemm dan il-lampsams, imma irridu jkunu proporzjonat għaddejn fuq skala ta' inkrementazzjoni, ġifiri ma sax ikollna soluzzjoni fejn ħaġa waħda tottal kulħadd meta niġu għal ispejjeż tal-kupru. U apparti jekk nixtieq li Stati membru kollu jridu l miżuri tagħhom mod ħafna iktar pragmatiku miżuri fuq żmien iqsar biex jitaffu din il-problema fejn chambers u organizzazzjonijiet ta' kummerċ oħra u kollha għandhom jirrox jaqdu hawnhekk biex jedukaw il-negozji pereżempju għandek Finlandiż li qed il-prodotti tiegħu li wieħed Grik jaf irid ikun jaf il ħlas ħajkun ħafna ikbar milli dak li ħajkollu fuq livell nazzjonali għalhekk irridu nedukaw dawn il-negozji biex jieħdu miżuri meħtieġa biex jitaffu dawn ix-xejri Eh, eh, li tħasbuna. Grazzi, grazzi tal leżammejt pittost eh, rib mal-ħin li kien lokata lik u grazzi tal-prezentazzjoni tijak. Nixin għaw kol prezenta l-Konsil għonek, reprezenta svediza, illi xgur illi ser jkun għatiħu nota tal-kommenti li għakuna fil-presidenza spanjola li ħajamlu ħafna mis-xol dwar dan ħajkun għati segwi bil għaw kol. Mela, tajjeb, naddu għassur Hendrix jek joġbok. Grazzi. Grazzi nixtieq ningrazzja l-rapporter tal-inizjattiva tagħha biex tħejji dan ismih mm, biex nixgrazzja l-komitat tal-li tamlu l-opportunità biex nagħti ftit l-idea fuq dan il-dossier importanti. Issa, il-kwistjoni kif sħaqna illi l start nistaw niġilduh biss permezz ta' miżuri komplementari fuq firxa wiesa u li kulħadd inkluż organizzazzjonijiet ta' kummerċ kif ukoll SMEs u l-imprizi nifisom irridu jirfaw responsabilità. Imma il-leġiżlazzjoni waħedha ma tistax jissolvi l-problema. U il-għalek il-qafas legal minna dubi ta' xej irridu ntajbuh minn kejja l intenzjoni tajba u sforzi ta' minn iffaħarhom tal komissjoni il-proposta xorta fadlila ħafna u biex, biex tkun sodisfaċenti għall smi So għalek għanna xie kommenti fuq proposti l-ewel net rigward l-ambitu, għward b B2C, l-ambitu ta' direttiva għanna wessawa għal kull tip ta' tranzazzjoni bejn l-imprizi u l-klijenti tagħhom. Ikkun xikun status tal-debitur, iġveri ma jistax ikun hemm raġuni oġġettiv illa liex wieħed għandu jitratta l istituazzjoni ta' ħlas ta' fattura bil-mod differenti jekk qed nitkellmu dwar konsumatur. Il-prassi komuni bejn konsumaturi ma jħallas l-ammont kollu u li jispeklaw fuq il-qada tal-impriża u mbagħad imur qudiem il-qorti ħabbaddejn U din hija problema fis-settur tas-servizzi kif ukoll tas-settur tal-konstruzzjoni. Fil- żmien ta' kriżi ekonomiku aħna qed nippruvaw nagħmlu dak kollu nistgħu biex nevitaw di. Allura dak li kun ikollu il-tipprova jkollu l flus neċessarju biex iħallas. Ta' m'għandux x'jaqsam għall ħarsin tal-konsumatur. Il-konsumatur għandhom id-drittijiet tagħhom sewwa imma ukoll obbligi fondamentali. Għandek ukoll is-settur pubbliku u s-borda sarju kollu referi għalija Aħna nħossu illi speċjalment fi żmien ta' kriżi meta l-SMEs qegħdin ibatu biex ikunu stabbli biex iżommu l-impjegati tagħhom ma jistgħux ikun hemm ħlas start mill-komissjoni Jridu naqassru il-ħlas, il-perdu ta' ħlas, però da mhuwiex biżejjed għaliex xorta m'hemmx limitu massimu ta' żmien għal dawk li qegħdin jaqbżu 30 jum. Għalhekk il-test propost ma waqaf xi stati membri illi ħalsu wara 30 jum u xorta hija għażla. Kommissjoni biss tista' twessa il-termini tal-ħlas jekk huwa ġustifikat. U jekk jiddeċidi li jista' jagħti il-libertà illi eh, ċertu negozji jistgħu ehm, jkomplu jimxu kif suppost li mu li mu li mhuwiex eh, Eh, ġust. Memx kriterja li wieħed jevalwa il-ġustifika ta' x'nistgħu naċċettaw bħala ġustifika. Il-awtoritajiet pubbliċi ser jiġu ġudikati fl-istess ħin. Ġivi ħna rridu konna perdu fis ta' 30 jum u jekk aħna serna naċċattaw din l-eżenzjoni, forsi ben u għandu iktar immaġinazzjoni minni ma xorta ma nistax nara raġuni għal-fejda ma għandux ikun ma jekk ikun hemm eżenzjonijiet. Dan il-każ verament hum jiġu ġustifikati u għandna nilimitawhom kemm jista' jkun sa' 60 jum l-aktar. It-tielet punt, business to business l-introduzzjoni ta' drittijiet ta' kompensa l-spejjeż tal kopru u li npermettu kredituri li ċarġjaw l-interessi fuq la start li rridu nippermettuha iva imma rridu nagħmluha obbligu. Id-deċiżjoni jekk wieħed għandu japplika l-interess f'każ ta' la start huwa f'idejn il-kumpanija u din tot għal impriżi żgħar u u da mhux possibbli jekk isu mbagħad ir-relazzjoni tagħhom ma' impriżi kbar il-periodu mbagħad fejn in-negozji ħalsu in-negozji oħrajn, eh, imprizi ħalsu imprizi oħrajn, irrid jitla għal 60 jum l-aktar pala massimu. Id-direttiva sissa ma rnexxilix li twaqqaf l-abbuż tal-libertà tal kuntratt tal-kreditur. Fil-kriżi ekonomika aktar u majmur qed naraw li l-SMEs qegħdin jifinanzjaw il-priżi kbar U ma nistawx ngħidu llum illi li libertà kontratuali, hemm min tant għandu seta illi mbagħad l-SMEs m'għandhom possibilità ta' xejn illi negozjaw. Aħna ġieli nużaw l-argumenti dan ħajkollu konsegwenzi fuq punti oħra ta' negozjati bejn l-imprizi, pal per eżempju l-prezzijiet u discount eventuali, dan mhuwiex validu. L-imprizi qegħdin jabbużaw is-sitwazzjoni tagħhom, il-pożizzjoni tagħhom biex ikollhom id-discount u dan minn fuq dar l-SMEs. Għalek aħna naqblu ma perdu massimu taħlas fil-relazzjonijiet B2B. Well, thank you for a very clear and uh, very comprehensive uh, position on behalf of UEAPME. Uh... Grazie ħafna dan il-kontribut issa l-aħħar kellim li għanna sur Borsani naddilek il-kelma. <coughs> Grazzi, President. Jena ħejjejt prezentazzjoni PowerPoint fil-qosor nittama li dan ikun disponibli għalikom. Grazzi tal-li tajtuni l-opportunità illi jena nipprezenta il-pozizjoni tana dwar din il-proposta. Jena Matteo Borsani naħdem għal Konfindustrija fl-Uffiċċju ta' Brussel, jiġifieri membru eh, Taljan ta' dan il-grupp. L-ewwel net fuq xiex qed nitkellmu. Qed nitkellmu dwar ammont sinifikanti ta' flus. 180 biljun euro se jkunu disponibbli għal negozji jekk l-awtoritajiet pubbliċi iħallsu il-kontijiet tagħhom fi żmien 30 jum din hija l-proposta. Iżda fl-Italja per eżempju, 60 biljun ta' euro huwa l-ammont ta' kreditu għal kumpaniji għal dak li għandu x'jaqsmu l-awtoritajiet pubbliċi u 40 biljun għandhom xjaqsmu ma' settur tas-saħħa, is-settur l-aktar kritiku. Biex namlu paragun, 5 biljun euro huwa 12 darba inqas ġri l-ammont ta' flus li gvern taljan jagħti għall-irkupru tal-kriżi. Malajr, malajr, il-prezentazzjoni li għanna, dak nendu xaqsam il- autorit pubbliċi u l-lejn il-businesses. Għonek kanna tlet stati membri illi qed jaqblu mal-proposta il-kumplament tal-istati membri iridu tejbu mod sinifikanti l-imġiba tagħhom dwar il-ħlasijiet, speċjalment l-Italja, Spanja u Portugal. Jekk aħna nħarsu li settur tas-saħħa l-iktar settur kritiku, Eh, fil-fatt is-slajd li jmiss il-figuri huma aktar kritiċi fl-2009 rajna li kena medja ta' kważi 300 jum ta' dewmien. U dan huwa data nazzjonali għax jekk tħares lejn data reġjonali għaliex <laughs> ma stajtx indaħħal dan id-data qegħdin nitilgħu sa' 600 jum. Allura, dan kollu jrid jitqies. L-ewwel kumment huwa li ikonna appoġġ ġenerali l proposta u appoġġ għad distinzjoni bejn il-B2B u il-B2PA, ġifiri lejn l-awtoritajiet pubbliċi. Għaliex, u għawek għanna slajd li miss, għaliex l-autoritajt pubbliċi ma jistawx jgħatu pena l-kontrat menar ma jgħamlu budgeting għall-ammont ex ante, un bat l-autoritajt pubbliċi għandhom Flus sigur ta' tħul, taxxi bażikament, unbat mbagħad eh, minn fil-ħlasijiet huma eh, perjodu ta' żmien itwal b'mod sostanzjali. Allura, jekk il-mart huwa aktar serju, anki il-medicina unbat ovvjament trid tkun aktar b'saħħitha. It-tieni kumment, m'hemmx distinzjoni bejn l-SMEs u kumpaniji kbar għaliex din ikun żball għaliex dan jwassal għal distorzjoni għal kompetitività L-SMEs essenzjalment huma eh, fornituri ta' kumani kbar eh, fil-katini ta' integrati ta' provvista u kontratti kbar b'mod partikolari il-xiri eh, pubbliku ma jistawx jintlaħqu mill-SMEs li jassoċjaw ma' kumpaniji ikbar biex huma jieħdu sem dawn is-sejħiet. Kumment ieħor, irridu nevitaw u din hija xi ħaġa li diġà semmit u napprezza Eh, dak li għallu kellima ta' qabli, ma rridux natu eżenzjonijiet għal setturi speċifiċi. Għadjanu għedija kaxxa ta' Pandora, jekk aħna niftu din il-kaxxa, ovvjament sen dajfu il-punt ewlieni tal-proposta. Minn flok nistaw intejbu il-formulazzjoni u struttura ta' artiklu 5, kemm fuq il-formulazzjoni għaliex xirridu niċċaraw eh, dan l-aspett u anke ovvjament l-istruttura. jekk ikun ġustifikat li jkollna termini aktar twal, għal dan kollu jrid ikun ġustifikat aħjar milli taħt il-prinċipju ta' neċessità. Xaġa li jidir li mill-aspett legali hija aktar ta' xkil u f'kolinkwa eh, f'sitwazzjoni mbagħad eh, ma jridx jmur lil in mit-termini fissi. Mbagħad kumenta l-aħħar għandna bżonn kjarifika. 30 eh, jum iva jiem ta' kalendarju jekk jiem ta' xogħol forsi għedni għawnek għed nirreferu għal calendar days. Iżda naħseb ta' min jgħamil kjarifika Un bat definizjoni ta' autoritet pubbliċi, preferenza l-artiklu 1.9 ta' direttiva 2018, bat artiklu 2.1 ta' direttiva 17 tal-Bxiri Pubbliku. Umbat it-titjib tal-istruttura tal-artikli u kol dan huwa meħtieġ speċifikament artikli 3 u 4 jirreferu biss għal kontratti bejn l-undertakings. Grazzi għall-attenzjoni ta'kom. Well, thank you very much, uh, Mr. Borzani, not just for speaking. Grazzi, Sir Borsani, anki mux biss tal-li inti zamejt mal-ħin, iżda tajtna ħafna tarif utli. Unaseb, ħafna minna li nħossu li di mish kwistjoni u forsi li jekk aħna nqisu dawn il-jiem ta' ħlasijiet tal-sistema ta' saħħa eh, taljana naħseb eh, ta' min iqishom dawn il-punti ma xa kanx rappresentanti mill-Italja fuq dan il-punt iżda forsi xi ħaġa li nistgħu nisimgħu dwar aktar quddiem. Mela issa niftħu d-dibattitu nisimgħu nistaqsijiet eh, Sir De Angelis jina sentik u koll l-opportunità titkellem dwar l smi għax naf li l-Kumitat tal-Industrija mħasba dwar dan il-punt u mbagħad il xed shadow reporters forsi jixtiequ jipparteċipaw għanna s-Sinjura Hansley, s sur Kreisman, naf li inti għandek mistoqsija, s sinjura Ruler, u s-Sur Kuxiċnik. Mbagħad għandna kellima oħra mill-Kumitat ukoll, is-Sur Gebhardt, is-Sur Schwab, is-Sur Rezoj u s-Sur Grek ukoll. U għalek għanna ħafna eh, interventi nittama li ma tiħdux ħafna fittu għal xil-panel un batikun iti wieġib. Mela, issur De Angelis nibdew bik pala rapport ramminnaħa tal-Komitat tal-Industrija. Grazie. Grazie, President. Jena insellem il-rapporter, l-onorevoli Weiler. Nirringrazzja u koll il-President tal-li għazel dan il-punt ta' diskussjoni fuq kwistjoni li hija għal-qalb ħafna l-SMEs fl-Ewropa. Illum l-ekkim sejjaħ riskju għall-imprizi fl-Ewropa għandu elementi u fatturi li ħafna drabi huma differenti bejn l-istati membri. Xi eżempji diġà semmew Eh, min qed jagħmel pereżempju jidħol għal riskju fid-Danimarka jista' jkollu l-ħlasijiet eh, fi żmien 36 jum u dan wara li toħroġ il-fattura. Iżda fl-istess kondizjonijiet f'pajjiż ieħor, pereżempju l-Portugal, wieħed rid jistenna madwar 155 jum. Mm, L-affert mhux tant aħjar fl-Italja. Mek smajna dwar is-sitwazzjoni diffiċli u delikata tal-settur tas-saħħa fejn il-dewmin hemmhekk u 138 jum għal dak li għandu x'jaqsam is-sitt meta nippargonaħ mis-60 jum li huwa l-medju Ewropew. Umbat ovvjament għandna pajjiżi oħra Spanja u Greċja wkoll qed jilħu u livelli għolin allura Għalfejn qed din ir-riflessjoni huwa evidenti illi dan din id-disparità bejn il-ħlasijiet eh, jiena nħoss huwa element li jħasseb ħafna, eh, u jħasseb ħafna l-element tas-suq intern u nuqqas ta' bilanċ bejn pajjiż u ieħor ukoll imbagħad iwasslu għal leġislazzjoni Ewropea biex titħol għal situazzjoni komplikata għal dak li għandhom xaqsmu dispożizzjonijiet ta' kontratti nazzjonali. Issa jina xtaqt nifoka fuq aspetta sew importanti li naħseb minn kull li fil-fatt jedet il-ġejjini tal-negozji tagħna qed nirreferi għal nuqqas kbir ta' likwidita. u dan qiegħed xekkel numru dejjem jikber ta' SMI, e, speċjalment negozji żgħar ħafna Ewropej. E, din hija problema serja. Għanna l-aċċess għal kreditu tal-SMIs, per eżempju bħala kwistjoni l-kriżi finanzjarja ekonomika ovvjament ifisser illi issa jridu niddeċidu il-ġejjini eh, ta' produzzjoni u l-ġejjini tal-industri tagħna. Walek nina nħoss illi għal dak li għandu x'jaqsam id-diffikultà biex wieħed jieħu self mill-bankijiet, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam l-impożizzjonijiet ta' taxxi, għal dak li għandu x'jaqsam il-fornituri biex joħroġ il-fornitu il-fatturi, imbagħad dawn e, e, e, ikun hemm minn kbir biex jitħallsu. Allura għalhekk bħala rapport tal bħala rapporter tal-Kumitat tal-Industrija jiena ma nistax ma nilqax il-proposta tal-Kummissjoni. Iżda inħoss minkejja dan il-din il-proposta trid tiġi msaħħa aktar. E, Direttiva 35 tal-sena 2000 kellu impatt modest ħafna. Issa biex inkunu effettivi, id-direttiva l-ġdida proposta mill-Kummissjoni trid twassal elementi ta' kjarezza u ta' ċertezza dak li għandu xaqsam rapporti kummerċjali bejn amministrazzjoni pubblika u negozji. U jkun hemm introduzzjoni ta' prinċipju ta' obbligu għal dak li għandu xaqsam il ħlasit per eżempju jiena naqbel ma l-esigenza illi kunem u kol id-deroga, kunem dan il-limitu ta' 30 jum. Unħossu kol illi minħabba dawn iż-żminijiet li għanna fil-proposta, e, b'mod ġenerali dan ikun aħjar mill-li konna e, dan l-applikazzjoni ta' dispozizjoni. U għat fl aħħar nishti u kol nofri proposta minnaħa tal-Assoċjazzjoni tal-SMEs Ewropej biex fit-testa direttiva jkonna mhux biss tranzizzjonijiet bejn il-PAs u negozji u bejn il-negozji iżda wkoll tranzazzjonijiet tal-B2C. Jiġifieri li hu fl-aħħar mill-aħħar ifisser id-dħul ewlieni tal-SMEs u għal dan il għal dak li xaqsam il-proposta, eh, ma nafx irridu nkunu ċerti li aħna naffrontaw din it-tema biex bekk id dem nħarsu konsumaturi u għalek l-għazza tal-Kommissjoni li twassal proposta ta' revizjoni hija waħda li nilqaw iżda sa wasal il-waqt li konna proposti biex bekk aħna ikonna liġijiet Ewropej illi ittejbu il-situazzjoni attwali. Regoli illi umbat jiffukaw fuq dawn il-limiti ta' ħlasijiet u dan huwa fl-interess tal-SMEs li huma parti mill-produzzjoni Ewropea. Grazzi. Thank you very much, uh, Mr. Andrews, and we look forward to very much to your uh, Grazzi. Aħna nistennew issa aktar interventi, issa nisimaw il-Shadow rapporters, se nagħtuhom priorità u rridu naraw naqra kanni iktar kellima fuq il-lista tagħna, iżda intom għandkom mistoqsi ovvjament tuna simkom. Mela, issa għandna ix-Shadow tal-EPP. Grazzi ħafna. President. Jina u kol nirringrazzja l-kellima kolla li tawna dan it-tarif interessanti il-lum u naħseb tinja evidenza għal proposta. Il-proposta li importanti kemm għal autoritet pubbliċi kif ukoll għal SMEs. Jina misto mistoqsija Assur Hendrix. Minix ċerta kiena fimx sewa Naħseb li inti illi l-ambitu ta' direttiva għandu jkun estis mhux biss għal awtoritet pubbliċi iżda wkoll għal dak li għandu xaqsum kontratti B2B. Allora jiena qed nifhem sewwa fuq dan il-punt. Jekk huwa hekk, jekk il-kontratti B2B huma fl-ambitu ta' direttiva, eh, mintomx tibżaw illi forsi il- libertà fil-kontratti bejn e, l-SMEs b'xi mod e, jista' jkun e, mxekkel jew limitat. Issa, xi ħaġa li xtaqt indirizza l-kelima l-oħra, l-ispejjeż tal-kupru għanna jkonna differenzazzjoni hawnhekk għabbażi tal-ammont, jew forsi jkonna rata waħda, flat rate ġifiri, iżda waħda olja. E, ġifiri l-opinjoni dwar dan. Issa, l-axar mistoqsija tijaj. Il-Sinjor Vajle, ja, semmitu dan il-punt 5% dan il-lamp sam, diskutajn dan. U għatajjeb dan l-ammont għalli xekanna kontrat publiku li wassal għal 20 miljon euro Allura, ovvjament din il-5% tal kontrat eh, huwa uh, ammont sostanzjali. Taħseb illi dan l-ammont ta' 5% għandu jinżam jew għandu jitla jew jinżel forsi u daqshekk. Grazzi President tal-li tajtuni il-kelma nittama li d-diskussjoni tagħna twassal għal aktar um, suċċessi. Grazzi. Xtaqt ngħid li niżguraw li konna eh, uh, nismaw l-esperti. Issa is-Sur Kreutzmann, is-Sinjura Rojla u s Kuxiċnik. Mikrofon għal kien li lim, jek joġbok? Mikrofonu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es wurde Skużawni, Iva, grazzi tassew ċer, mela aktar kmini. Nis kunet jitkelmu dwar kif nistendu dan kollu għal konsumatur, pero kif se jisir dan kollu għax normalment il konsumatur jħalsu bil-karta tal-kreditu u jekk huma ma jkollhomx. Anzi, ħalli nerġan dawar il kwistjon Jekk il-kumpaniji ma jkunux jistaw ħalsu, dawn għandhom periodu ta' 30 ġurnata. Aħna hawnhekk qed nippruvaw nespendu dan kollu għalbe tu għal B2B, għal situazzjoni B2B. Allora kan għat nitkelmu dwar entreprizi pubbliċi ġifiri B2B ma tapplikax. Jista' jkollok skadenza massima ta' 60 ġurnata. Nista' nifhem il-problema, però kumpaniji żgħar iridu jikkompetu mal-aktar fornituri kbar. U l-SMEs jiġu mejjuna jekk ikun hemm perjodu massimu ta' 60 ġurnata fejn irrid isir il-ħlas u fih dan dan il-perjodu ta' 60 ġurnata jiddependi minn kulħadd ovvjament biex ikonkludu dan il-kuntratt. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, approċċ fejżin xaktar xawnek għanna l-istess situazzjoni, jek aħna t-nitkelmu għal eh, ħlas ta' 10 euro jew eh, biljun euro. Forsi Dan issemma wkoll fil-fatt ma' kellima oħra li l-40 euro li tkun il-rata minima dak il-każ ikollok l-ispejs tar kupru japplikaw għal ħlasijiet kollha għaliex hawnhekk għandna l-kwistjoni ta' klawżola 5%. Jekk għandna ser nestendu dan, jekk għan fuq ammont aktar kbir fuq riċevuta, qed nitkelmu fuq persentaġġ aktar li dan ifisser li ikollok l-istess eh, tip ta' tini sanzjoni meta wieħed suppost iqis ammont wieħed iġifri fuq dan il-punt nixtieq iktar kjarifika. Issa s-Sinjura Runa. Nixtieq nsaqsi sur eh, barru eh, mistoqsija titkellmu dwar li nespandu l-iskop. Jien naħseb li hemm ir-riskju li ndewmu kollox dak il-każ aħna irridu negozjati estensivi sabiex nelħu ftehim. Issek aħna nħarsu li l-passat, aħna koprejna ħafna affarijiet fil-direttiva ta' qabel, dak li għandu xie ma' lotja ta' kontratti. Unbat fil-direttiva, id-dispozizjonijiet neħew, pero ma' nafx jekk, ma' nafx jekk eh, dan din, din, din eh, l-Award Directive wasli ċal xi ħaġa utli jekk aħna nħarsu lejn l-ambitu antik li kellna fid-direttiva jina naħseb li il- kumpanija tal-ferrovija tal-Ġermanja ma kienx taqa' taħ dak l-ambitu u dak il-ħadd ma nkunux qed nittrattaw ċertu problemi bħal eh, kelima ta' qabel jiena naħseb li dan il-limitu ta' 5% huwa importanti u din il-kwistjoni sħiħa li wieħed irid iħallas sanzjoni flus darbtejn nasab dinja kwistjoni legali problematika. Is-sur koġisnik. Grazzi tassew. Nishtiq nirringrazzja li rapporter għaliex naħseb li dak li għal il-shadow rapporter u għaffer importanti. Il-shadow rapporters kienu taħarsu lejn kollu u fil-fat aħna il-tajna kemm il-darba sabiex niddiskutu dan il-punt. Għandi mistoqsija waħda biest li nixtieq insaqsi li rappreżentant tas-settur privat nixtieq nifraħlu anzi għaliex nista nara li għaddej ħafna lobbying hawnhekk. Però jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni fl-istati membri, għammek għanna varjetà eh, minħabba eh, modi differenti ta' tranzazzjonijiet ta' kif isiru l-lasijiet, issa kif kif ser dan kollu jisir jibda jaħdem mod adegwat? Aħna smajna mi shadows kollha, ġifri forsi issa dak li nista' nagħmel u jekk tippermetti li jekk il-kollegi jaqblu nagħti l-opportunità lill-esperti tagħna biex jatuna tweġibiet tagħhom Imbagħad wara dan nixtieq nagħti għas-sittini sessjoni tiegħi. Jien għandi lista ta' ismijiet u jimporta jekk intom tistaqsu mistoqsijiet tagħkom aktar tard sabiex bekk aħna jkollna sessjoni ġenerali fl-aħħar. Nixtieq nassikura eh, sakemm ovvjament dan ma jkunx hemm eh, xi mistoqsijiet preċiżi minnha tal-esperti. Tajb Mela, ħanistiden l-sur Hendrix, l-sur Bozani biex ikunu jistaw jatuna tweġibit osra għal dak kollu li semgħu sissa. Kieġobkom. Iva, grazzi tassew. Smajna mistoqsit interessanti uħud kienet jiffokaw fuq il-kwistjoni ta' kumpens u anki il-mizata ta' 5% kif diġat fil-bidu dan għandu jkun dwar space ta' recupero jkun ta' kumpens u mux ta' sanzjoni għalek aħna nħossu li għawnek irrid ikun hemm approċċ inkrementali ma jistax ikun fissat fuq ċertu livell li jimbat jimplika li l-kreditur jirċivi ammont ta' flus proporzjonat ma' diffikultajiet li ju jkun qed jaffaċċja skont minħabba il-ħlas tardif. Wara kollox aħna naqblu li l-lampsam ta' 5% fuq il-kumpens tal tal-irkupru hija daqsxejn eh, approċ stramp u nixtiequ narraw in, eh, rata ta' interess inkrementali aktar milli rata fissa. Kien hemm kwistjonijiet oħra li ġew trattati hawnhekk. Jiena nappoġġa bisħiħ il-problema li ġiet identifikata mis-Sur Kodniċ dwar il-kwistjoni kif ħa nġelu din il-kwistjoni taħdem, kif ġarab l-istess b'direttivi oħrajn Ewropew u kif ħa nippruvaw li nkunu effiċenti ġifri la darba din id-direttiva tiġi adottata x'għandna xenarji differenti ħafna fis-stati membri u, u biex inġelu kol l-istati membri kunu konforma din id-direttiva din hija l-iktar sfida li rridu naħdmu naffaċċjawha nsolvuha. Nixtieq nistieda lis-Sinjura Brickman titkellem fuq dawn iktar tard. Is-Sur Hendrix għandek xi mistoqsijiet kommenti x'taqsam magħna. Mela bħala tweġiba l mistoqsija ta' Sinhanslek dwar il-kontratti B2B. Intom smajtu sew aħna B2B li ġajja għaw taħt l-ambitu ta' direttiva per dak li nixtiequ u li id-direttiva għandha jkollha periodu massimu ta' ħlas anki f'relazzjoni ta' B2B. Dini hija libertà tal-kontrat iva hi. Għaliex din tkun tista' tgħin ukoll kumpaniji jizart u medji. Kif tafu aħna fl-organizzazzjoni tagħna diġà divendejna l-libertà tal-kuntratt provdan il kas għana nħossu li wasal iż-żmien li nħidu azzjoni li l istadju m'hemmx libertà għal kuntratt ħlif relazzjoni bejn l-imprendituri. Skont il, eh, fuq il-lampsam, għawnek aħna manniċ problemi rigward il- 40 euro anke nsibu fir rapport ta', sur, ta Signora Weiler, forsi fċertu pajizi dan mhux biżejjed, però mbagħad għandek eh, il-possibilità oħra li tagħmel talba għal eh, space ta' kupru addizzjonali u jiena naħseb li hawnhekk nistgħu niddiskutu fit-tul fuq id-dritt jew inkella x'inhi l-aħjar ħaġa jekk ħaġa proporzjonali jew le, nixtieq ngħid biss li meta nitkellmu fuq il- l-ispejjeż addizzjonali aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni li normalment dan ikun mezz ta' outsourcing. Hemm ukoll spejjeż addizzjonali, pereżempju spejjeż tal-impjegati, liema SMEs jistgħu jiġbru evidenza minn dan. Batem punt ieħor rigward jekk aħna nix nħaffu jew le. Bla dubju dinja kwistjoni urġenti, però aħna nipreferu leġizlazzjoni tajba minn flok leġizlazzjoni li ġiet aċċettata jew inkella mafusa għaliex aħna rridu nidu konsiderazzjoni li l-direttiva attwali diġà suppost diġà ġiet reveduta ħames snin ilu. U din hija raġuni għalfejn aħna għal parlament eh, nixtiequ li daħlu fid-direttiva l-ġdida li din id-direttiva għandha tiġi reveduta fi żmien sentej. Grazzi. Thank you. Uh, I will take the opportunity to speak in... Grazzi, sa sentik opportunità li tkellem bit-Taljan. Mela, f'dak li għandu x'jaqsam mal-Space Star Kupru, jiena naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Henrik, ġifiri l-40 euro sempliciment huma kompromess bilanċ li jista' jitbiddel jew inkella le. Ġifri mhux dan u mhux dan u l-punt prinċipali issa. Fuq il-5 fil-mija dan huwa percentaġġ aċċettabbli huwa bilanċjat, però mhux ta' bil dan jista' din iċ-ċifra tista' titbiddel matul in-negozjati. Mat matul dak li ser tagħmlu hawnhekk fil-Parlament. L-importanti hu li ma jkunx hemm esklużjonijiet. Ġifieri di mhix kwistjoni ta' sanzjoni, aħna mardux nikastigaw l-istati membri jew l-imprizi, pero importanti li l-kontratti kunu rispettati. Dan jot kemm l-imprizi kif ukoll l-istati membri fejn il-problema tkun aktar kbira għall-istati membri rrid ikun hemm aktar miżuri stretti f'saħħithom għaliex kella ser nerġgħu lura l-puntat tluq tal-2000 fejn din id-direttiva ma slet għal xmażliċ għal soluzzjoni li ridna, naħseb dak kollox għal Thank you very much indeed. Uh, Grazzi tassew. Tajtuna informazzjoni tajba ħafna. Issa dak li nixtieq nagħmel u nagħti għal punta l-esperti biex nikkonferma li għandi il-lista ta' kellima Sur Gorbard, Sur Burzo, Sur Grek, Sur Arias u Sur Bonje. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem għajdulna. Anna Sur Jung wasal hawnhekk bħala Shadow Rapporter. Inti tlift l-ewwel round ta' Shadow Rapporters, però nistgħu nassikurawk li ser kolok ċans wara. Issa nistgħu ngħaddi għat-tieni parti ta' l-esperti fuq il-parti tal-autoritajiet pubbliċi u jina nixieq nati merba l sur of Olef Mobark mill-Assoċjazzjoni Svediża tal-Reġjuni u dan il-Kumitat kellu wkoll opportunità li jiltaqa' miegħek kum mal-kollegi tiegħek meta aħna ġejna nżuru l-Iżvezja. Ġifieri nilqgħu hawnhekk u li xaframent aħna nafu li l-Presidenza Svediża qiegħda hemm, mbagħad għandna s-Sur Funestein mill-Bundestein fil-Ġermanja Nispera li kont qed nippronunċa l-kliem ċira għanna rappresentazzjoni minnaħa tal-komitanti is-sur Njura Angela għanna il-membru tal-Komitat Municipali Ewropej, Is-Sur Gerald dwar li jħossib l-isptarijiet Ewropej ħantikom ħames minuti kull wieħed permezz tal-lajnuna tal arloġ teknoloġiku li għandna fil-kamra zommu mal-ħin jekk jogħġobkom niftħu diskussjoni. Grazzi u grazzi tal-li tajtuna l-opportunità li niġu għawnek dal-ħodu għalix aħna napprezzaw l-opportunità li nwaslu l-ideja tagħna fuq din il-kwistjoni taħla stardif. Aħna jena nirrappreżenta l autoritajt lokali fl-Iżvezja u fil-fatt aħna organizzazzjoni li qed inkopru l-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-Iżvezja u fil-fatt inkopru madwar 70% tal- konsumaturi pubbliċi eh, fl-Iżvezja. Din il-proposta ser ikolla effett qawwi ħafna u għalhekk bla dubju aħna naqsmu il- ġist prinċipali li l-autoritajiet pubbliċi għandhom iħallsu il-kontijiet tagħhom f'waqtu, però da jista' jkollu impatt serju wkoll. Aħna għandna numru ta' idejat opinjonijiet ta' kif aħna nistaw waslu għal bidliet biex intemmu dan il-ħlas tardiv. Per eżempju, jista' jkollna skadenza ta' 30 ġurnata fej irid isir il-ħlas. Però dak li nixtieq nagħmel jien dalodu fil-kontributi għaj nixtieq nixħet l-attenzjoni fuq il-proposti li aħna għandna qudiemna. Aħna konna din nitkellmu fuq dan il-kwistjoni ta' ċifra ta' 5% għal ħlas tardif u dan jaqa' taħt artiklu 5. Iġifri biex nibda, hemm tlet pini differenti li jistaw japplikaw għal autoritajiet pubbliċi, per eżempju għandek il-ħlas ta' interess u l-autoritajiet pubbliċi F'dak il-kas rridu jirrispettaw ir-regoli. Aħna għandna artiklu 4, mbagħad għandna artiklu 5. Aħna qed nibżaw li jkun hemm naqra ta' burokrazija li tista' tkun involuta hawnhekk għaliex aħna qed nitħasbu li ċertu diffikultajiet li jistgħu huma mħabba dawn ir-raġunijiet naħsbu li l-proposta hija kontraproduttiva li xlan u li inġelu l-awtoritajiet pubbliċi jħallsu il-ħlas tagħhom f'waqthom Dan huwa obbligu kont kontrattwali, dan huwa importanti dan l per jekk aħna għandna din iċ-ċifra ta' 5% stipulata mill-ewwel ġurnata ta' ħlas tardif, dan jista' jfisser, eh, da jista' joħloq problemi. L-autorità pubblika jista' jkollha diffikultajiet biex tagħmel ħlas, jista' jkun li dan jista' jsir tħallas madwar 50 ġurnata jew 100 ġurnata però din il-parti tal-proposta ma naħsibx li hija maħsuba tajb ħafna x'hekk aħna jrid ikollna piena imposta, dak il-każ irridu nibdew b'ammont ta' flus u mbagħad inżidu l-ammont ftit ftit ta' kif jgħaddi żmien u li meta l-ħlas ma jsirx. Nista' nara problema fl-implementazzjoni, anka fi definizzjoni ta' autorità pubblika per eżempju. Xinajdu rigward kumpaniji li jaqaw taħt liġi privata? PLCs. Dawn ukoll jiġu affettwati minn artiklu 5 u dan ifisser li l-impożizzjoni awtomatika ta' 5% tkun edha hemm. Hemm xi kumpaniji wkoll li kollom ħafna diffikultajiet f'dak li għandu x'jasam ma' kompetitivita, x'ħafna drabi dawn il-kumpaniji għadmu f'suq flimkien ma' kumpaniji oħra. Kif diġajet fil-bidu, bla dubju l-autoritajiet pubbliċi jridu jħallsu l-kontijiet tagħhom u jridu jħalsu għan fuqtum kif għadna aħna naqblu mal-filosofija ġenerali tal-proposta, però biex nala naħsbu li din il-rata ta' 5% mill-ewwel djum mhijiex ħaġa ġusta għaliex hija wis għolja bħala ċifra u hija 5% tal-ammont tal-kont sħiħ minn l-ewwel ġurnata meta il- il-flus jingħataw tard, il-las isir tard. 5% ħafna drabi jista' jkun l-aħħar ċifra li wieħed jilħaq wara li jkun qabbes id-data li jsir il-ħlas. Kif diġat? Kun ikun aħjar fl-opinjoni tagħna jekk nippruvaw ikolna madwar ikolna eh, rati ta' interess għal ħlas tardif Umba dan il din ir-rata ta' interess kompli tiżdied hekk kif jgħaddi żmien. Din ser nqafawna lissa grazzi. Mr. Punchdown. Sur Punchdown. Grazzi tassew, grazzi tal-istadina biex eh, nħossem hawnhekk Bismis, specialment ehm, għal-Sinjura Vajler, il rapporteur Jena naħdem għal-grupp tal-audit u fi grupp ta' ħidma li qed iħejji standards għall awtoritajiet lokali ġewwa l-Ġermanja. Jiena ġejt hawnhekk bħala espert tal dan ismih jiena dejt xogħli fil- awtorità Federali un bħal mill-2001 jiena kont il-kap tal-Uffiċċju tal-Auditar f'post fejn hemm erba' 120.000 persuna li jiexu hemm. U aħna na sistema fuq eh, li jkun hemm fattura li tkun viabla la darba li tkun sottomessa dan l-ewwel jridu jkunu verifikati minn uffiċċju esterni, esterna. Jina għalek eh, eh, jina kontra din id-direttiva l-reveduta għalix fil-tul il-xol tijaj qabel u laqas fi xogħol li kelli qabel u la issa qatt ma rajt xi ħadd illi irċiva il-taħla stat bla raġuni ta' xejn tkellimt ma' ħafna awtoritajiet lokali dan huwa l-każ. Jiena fl-awtorità supervizorja tiegħi fl-awtorità lokali kien hemm każ ta' kumpanija waħda li ddeċidew li ifornu impjant tal-dranaċ um, u aħn informaw l-intorzer li musta jamlu ħlas, għax ma kienx hemm ħlas li sar, kidem disgwit li kiku l-komil taqabdu għamlu il-ħlas, pero kien ikollhom mbagħad e, e, e, jerfaw il spejjes ta' falliment tal-kumpanija. Ġifiri, il-ħlas għandu jisir biss la darba raġun, raġuni u l-ammonti ġew verifikati l-ewwel jekk inħarsu lejn l-SMEs, dawn ukoll jirċievu ħafna kontratti pubbliċi mir-reġuni lokali, 75% tal-kontratti tal-bini fil-Old Mark Christ ukoll inataw lil dawn il-tip ta' imprizi u jekk hemm problema ta' ta' ta' nuqqas ta' dħul ta' taxxa minħabba insolvenza dan wassal għal ħsara li saret fuq il-budget pubbliku. Jekk kultura ħażin, traduzzjoni ħażina ta' ta' ħlas li ma jsirx, dan jista' jkun għandu x'jaqsam mal-dipartimenti lokali, forsi ġejja minna din l-imġieba jew etika ħażina. U aħna pala aħna ma nistgħux naċċettawha, aħna rridu naċċettaw illi ħlas isir fil-ħin. Jridu noqogħdu attenti illi ma jkunx hemm problemi bil-konsenji u s-servizzi li qed jiġu provduti jekk hemm la start li jsir ħafna drabi dan iwassal għal ħafna iktar dejn minn naħa tal-kumpanija u li kieku jkun hemm kondizzjoni iktar trasparenti e, dan jista' jħaffef il-ħlas li jsir. Aħna rajna li hemm nuqqas ta' dokumenti u fatturi voices tajbin. ċimdaqqiet ikun hemm minn il-fatt li qed nivverifikaw dan kollu huwa iktar ħin moħli fuq l-auditing per eżempju hemm proġett, kien proġett biex jimbena triq u l-invoice kien imnizzel fl-ewwel 30 ta' Diċembru 2006. U il-data ta' ħlas kienet 28 ta' Jannar 2009. L-invoice ġi odditjat minna ħatana U l-ħlastar fil-25 ta' marzu 2009 li kieku kena perdu bista 30 jum l autorita lokali bil-fors kien ikolla tal-las din is-sanzjoni ta' 5% minkejja li kien hemm differenza ta' sentej bejn il- il-meta ġi sottomess l-invoice u l-autorizzazzjoni ta' ħlas. Għalek, ħafna drabi naraw illi hemm problema ta' likwidità marbuta ma' dan. ħafna drabi l autorita nifissa għanda il-problemi u jekk direttiva tkun iktar limitativa din se twassal biex tagrava l-problema taħlas u jekk ikonna din istanzjoni ta' 5% ħajkun hemm inqas proġetti illi ħar ser jingħataw permess biex jiseħħu. Aħna għandna ċertu periodu ta' żmien taħlas għal-ħlas taħt il-leġizazzjoni ġermaniza u dan u dawn rew li jaħdmu. Skont kif nimxu aħna. U għalek, aħna irridu nqisu jekk fuq livell Ewropew nistgħu forsi nittrasferixxu dan it-tip ta' ta' sistema li għandna aħna ta' periodu ta' ħlas, ta' żmien ta' ħlas fil-Ġermanja. Aħna ma nistgħux nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn it-trattament li nataw is-settur privatu pubbliku huwa differenti. Grazzi. Grazzi tassew naħseb li hemm ħafna mistaqsijiet li l fuq dan il-evidenza sħur. Mela, sur Postminger. Signora Postminger. Grazzi. Jina nixtieq ningrazzja l rapporter għal stadina biex nattendi unek dan l-ismi fissem l-awtoritajiet Eh, Federazzjoni ta' Awtorità Ewropew jina naqbel ma' dak li qalu qabli, kelli ma' qabli. Imma bħala rappreżentanta tal-Federazzjoni tagħna li naqdu membri nazzjonali minn 37 pajjiż, jiena nixtieq nifoka ftit fuq il-raġunament politiku aħna smajna xi argumenti minn rappreżentanti tal-industrija privata, ġifiri kriżi ekonomika, finanzjarja, eċetera, u situazzjoni uh, li jinsabu fiha il- il-kumpaniji maħna u koll pala autorit pubbliċi u koll insabu fl-istess ilma. Aħna għedin f-situazzjoni diffiċli, it-tħul ta' taxxa nizel sew u dan kellu effett fuq l-autoritajiet pubbliċi. U kem ċertu nefqa li aħna rridu nigarantixxu f'dak nixaqsam ma' servizzi soċjali u benefiċċji soċjali u għalhekk l-awtorit lokali ed jinsabu f'għada prittost diffiċli għax irridu niżaw krediti ma jagħmlu fis-settur privat u għalek taqmux sew illi l-settur publiku jieġi kastigat aktar minn dak privat. Da, Il-kwatriet jiġi trattat bl-istess mod. Għaliex jekk inqisu l-awtoriet pubbliċi daw l-autorit lokali, aħna nserħu ħafna fuq it-trasferiment tal-krediti fuq livell iktar għoli fi struttura politika tagħna għana problema speċifika fil-fat li ħna għedin ħabtu bieċa maħallija il-problema tal-flas ġewwa l-Ewropa ħafna mill-membri tagħna, speċi minn dawk is-stati membri l-ġodda, iserħu ħafna fuq dawn il-kuntratti pubbliċi. U ovvjament dawn iserħu wkoll fuq it-trasferiment tal-krediti mill-fondi strutturali. U din il-kwistjoni ta' 30 jum, l-iskadenza ta' 30 jum, timponinna xi problemi. għal min irid jitratta dawn il-ħassijiet mill-fondi strutturali, ħna l-pakket tal-kupru. U jikin ħarsu lejn kif dan għandu għapat fuq l-livell ta' autorita lokali, kif għalu, kelimat qabli, aħna irridu namlu eh, ġestjoni finanzjarja tajba u soda meta niġu biex nitrattaw il-flus ta' persuni ħasu t-taxxer tkun hemm ċertu dispożizzjonijiet u regoli li jridu jiġu mħarsa. Aħna rridu noqgħdu attenti meta nitkellmu dwar kif id-dħu tat-taxxa jintefa' naħseb li huwa interessanti fid-dokument ta' ħidma ta' Sinra Weiler u appunti li diġa tkellmu fuqu il-metodi, miżuri li qed jiġu proposti ħajħtieġu miżuri oħrajn akkompanjanti, ġifieri tkun iktar kerifika il-proċedura kollha kemm jridu ntejbuha. Li mhix kwestjoni ta' li wieħed joqgħod jifissar regoli u jiddetta x'għandna nagħmlu, imma rridu narraw illi illi hemm appoġġ anki għal dawn iż żgħar l-SMEs biex ikunu jistaw ikunu konformi ma dawn ir-regoli skont u jimxu skont il-żmien allokat tal-jom. Fid-dokument ta' ħidma ta' sinra Weiler ija li kwistjoni ta' li inni nasponu nħamru wiċ dak li kun kollu t-tort. U għawek rrit nisħa illi l-autoritajiet fil-kastana u anki l-kumpaniji kollu ma interessati li konna uh, relazzjoni tajba so, u b'saħħitha bejnietna għaliex dan jista' jkollu impatt negattiv fuq l-awtorità lokali nnifsu jekk imbagħad ir-relazzjoni mal-kumpaniji tmur lura. E, u wkoll tkellmu dwar din istanzjoni aħna ma naqblux ma dan il-somma ta' 5% bħala sanzjoni. Emmin għal li rridu nkun iktar kreattivi hawnhekk. Jekk aħna nieħdu din iċ-ċifra ta' 5%, mhux qed inqisu il tu ta' periodu ta' żmien li wieħed għandu jagħmel il-ħlas fiha. Għalhekk iġidu eh, nasbuk ftit iktar dwarha. Issa rigward 30 jum li ġi fissat pala perdu għas-settur pubbliku, aħna ma naqqas ma tantx naqblu maħadi, għalix kien imbagħad kien hemm suġġeriment li wieħed konna 60 jom, 60 ġurnata għal settur pubbliku privat naħseb li din hija xi ħaġa li ta' min jaħseb ti dwar, x'inti interessanti iva grazzi sew Mela, issu Garel. Grazzi tassew. Dinaw kollex kollex il-Sinjura Valler tal-istadina taħħom u l-fat illi interessata fis-settur tal-isptarijiet u tal kura u tal saxħa Dan is-settur ġi msemmi mod tajjeb ħafna drabi għaliex aħna namontaw għal 9% tal-infiq tal-Unja Ewropea, allura hija kwistjoni importanti għalina u l-organizzazzjoni tiegħi tirrappreżenta starijiet u servizzi ta' saħħa miktar minn 20 organizzazzjoni bejn il-27 stat membru li jagħmlu parti mill organizzazzjoni tagħna u aħna nirrappreżentaw ukoll starijiet pubbliċi u starijiet privati wkoll għalhekk aħna nkopru eh, starijiet kollha. u ħafna tip ta' servizz ta' s-saħħa. Issa rigward is-settur tal-isptarijiet aħna nisimgħu ħafna dwar sptarijiet tal-istat dawn qegħdin jonqsu kull ma jmur minħabba l-qafas li jridu jaħdmu jew joperaw taħta. Is-sitwazzjoni Ewropea hija varjata ħafna bejn pajjiż u ieħor u ma nistax dejjem tagħmel distinzjoni bejn is-settur pubbliku u dak privat. Importanti illi nejdu li finanzjament u ħafna drabi ġej mill-sigurta eh, soċjali, mill-flus tas sigurta soċjali. Kemm ikun spar pubbliku jew privat. dix forsi relazzjoni finanzjarja diretta ma' entitajiet autoritajiet finanzjar dawn jista' jkunu forsi autoritajiet lokali jew ta' organizzazzjonijiet ta' sikurta soċjali jew il-istat il, innifsu, il gvern e, Hemm problemi kbar, pereżempju ġewwa l-Italja, diġa sbajna diffikultajiet li għandhom imma pajjiżi oħrajn fejn <laughs> jaħdmu sew l-affarijiet. Għalhekk hemm dawn id-diskrepanzi aħna mistawx ovvjament ninjoraw il-diffikultajiet li l-SMI zedin ħabtu bieċa maħħa. Eh, Jina kont pjuttost eh, disappuntat bil-rapport tal-kommissjoni eh, u stampa li jappinġi tal- dawmin fil-ħlas madwar l-Europa, semmit l-Italja, Repubblika Ċeka, l-Portugal u Ġermanja. Dawnu ma kazit estremi u f'xi kazijiet l-informazzjoni fuq dawn il-każijiet hija ta' xi għaxar snin ilu bażata fuq artikoli tal-gazzetti wkoll. Ġifier hemm problemi ġenwini meta nitkellmu dwar l-informazzjoni li qed tiġi profdu tal-inna. Ħafna drabi dan il-każijiet ġi ġiġest solvew. Minix ċerti li jekk is-settur ta' sptarijiet u tas-settur ta' saħħa qegħdin e, hemm l-informazzjoni tajba li qed tingħata, ma nistgħux naqbdu u niġbdu stampa ġenerali għabbażi ta' erba każijiet ta' erba pajjiżi. Il-opinjoni ġenerali tal-membri tagħna nasbu li hija illi l-Kommissjoni, il-proposta tal-Kommissjoni miex waħda fattibli għall-aħħar. Aħna na problema, pereżempju, bil-kwistjoni ta' 5 aħna konna qegħdin nitkellmu dwar is-sitwazzjonijiet diffiċli, ma nasibx li hija xi ħaġa li din nistgħu naqbdu nsolvuha bil-5 fil-mija. Din nistgħu nżiduha mal-rati ta' interessi statutory u ma spuq naħseb illi din hija disproporzjonata. Xi ħaġa oħra li nixtieq nsemmu hija xi ħaġa li di proposta toħloq diskriminazzjoni bejn sptarijiet pubbliċi u privati. U naħseb illi din ħa toħol inna l-problemi pajjiżi illi li għamlu kompetizzjoni issa bejn eh, starijiet pubbliċi u privati u 5% ħat twassal biex twessa u twessa tu komplika il U dan il twal fuq il-kontratti gbar u kol disproporzjonat u kol u aħna nishti u neħu għadin iċ-ċifra ta' 5% ta' skadenza u il-wieħed fil-mija innamluha bħala rata fissa għal l-ammonti żgħar, l-ammonti ta' kuntratt żgħar. Ġiex bekk ikonna aktar ċans ta' suċċess mill-li falliment. U għanna kena studju li wrew li dan fil-fat kien il-kas. Grazzi, Sur Galler tista' titkellem ma' Sur Bozzani <laughs> ma' informazzjoni li għandek minnha tal-Italja u rina informazzjoni mill-2009 ġivida ma kienx informazzjoni ta' xi snin ilu, ma insomma. Mela kollegi, innexxina nil ftit il-ħin ta' nixtieq nikkonferma il lista tal-kellima x'forsi se jkun ukoll kontributi osra mill-membri għandna Sinjura Valer li wkoll tixtieq tagħmel xi komment saj. Imbagħad tliet koordinaturi, Sinjor Keppard, Sur Schwaber, Sur Buzoj, Umbat is-Sur Diong li huwa Shadow dak ukoll ħaqqu jitkellem is-Sur Grek, is-Sur Arias, is-Sur u tnej oħra. U s-Sur Kreutzmann. Naħseb li x-Shadow Rapporters minem s-sur Zeman. Nemmelaw l-almutijaj biex indaħħalkom imma tiddu zommuwa qasira kemm jista' jkun il-mistoqsija xi nisimgħu mill-kummissjoni u minnaħaq mill rapporters ukoll. Għalhekk Sinjura Valer, ikkieġbok. Bati Sinjur Kepar. Iva ħana meċi punti dwar premji u uh, kastigi. Imma importanti li nejdu li pala esperti din id-direttiva ser tapplika Kommissjoni Ewropea wkoll. Din hija xi ħaġa li hija li għandha tkun ta' soljef għalina. Ah, kien hemm min kien qed turtaħ li di ma kienx applika Kommissjoni ma da mhuwiex il-fatt issa tapplika lihom. Grazziva, din importanti ħafna għaliex aħna nafu rigward il-ħlasijiet tard minna ħata kommissjoni wkoll. Mela ħanżom fil-qossor naf li m'għandniex ħafna ħin. Nistinajt s sur Putas u s-sur Funzajn illi ħanin għandi mistaqsija. Ja smajt ħafna rigward din il-kwestjoni kollha tal-libertà kontrattwali. Għalfejn din tapplika għal-kummerċ għal negozji imma mhux għal nimsieħba pubbliċi. Għalfejn ġifi libertà kontratwali m'għandix tapplika għal għal-impriża jekk din tapplika għal msieħba kontratwali fis-settur pubbliku. Għalfejn nagħmlu din distinzjoni. Inti qed titkellem dwar ħlasijiet fissi li kienu sproporzjonati imma ma meċ għalfejn għandu jkun il-kas dan, ġifiri jek supportani jista forsi iċċarad il-ħagġan kis senjura l-oħra li kelmet u kol tista tajdi nafti tċarafti tal-fej dan din id-distinzjoni bejn l-interessi pubbliċi u privati. Issa rigward is-saħħa is-settur tas-saħħa smajna kummenti ta' tħassib għax dawn kienu kommenti ġenerali ħafna ma kienx hemm distinzjoni bejn eh, setturi pubbliċi u privati. Hemm differenzi jew le bejnietom. Importanti li nisimgħu eżattament jekk hemmx dawn id-differenzi. U mbagħad f'termini iktar speċifiċi rigward l-istati membri. Jien mhux interessata biss fl-Italja, jien interessata fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hemm 27 stat membru. Għalhekk, inti semmejtu ħadd biss. Tajjeb irku kon informazzjoni wkoll dwar xi oħrajn u mistaqsija joħra, dispeċini li hemm di ħafna, hemm ħafna ktar nista' nagħmlilkom emnuni, imma insomma. Meta qrajt il l-opinjoni tal-PNI e illi l-Kummissjoni illi l-Kommissjoni irrifjutat li d-daħal B2C. Għalfej, għalfej il-Kommissjoni irrifjutat illi Eh, tiksab din l-informazzjoni jekk l-Organizzazzjoni Ewropea qed tgħid hemm problemi f'dak il-qasam. Għalfejn il-Kommissjoni qed tgħid li m'hemmx problemi. Ikkien ikun naħseb iktar faċli wieħed ikonsulta l-persuni li huma affettwati, ġifier għalfejn il-Kommissjoni m'għamlitx dan. Issa, sur xwab, jekk joġbok. Grazzi. Nixtieq Nirringrazzja il sinjura Weiler bħala rapporter tal-tejjija eh, li sar eh, biex sir dan il-rapport. Xin ingrazzja l-esperti u koll. Issa, rigwardek l ħarpun ta' Sr. Kebhart li nsemmu u nikxfu u nħamru wieċ dak li kun, mux, mux, mux, mux, sew, u ma nistax nabdu nejdu li l-Italja biss għandhom il-problemi, hemm kumpaniji Ewropea fi Greċja per eżempju, illi ilhom marċivu jaraw jaraw flus għal żmien twil, ma taċċajt li hawnhekk qegħdin naqbdu mal-Italja. Dwar il-problemi li għamu, ħafna palma għallu l-Komissjoni hija problema kbira l-ekonomija Ewropea, speċjalment tal-SMEs. U dan l-sfond autonomija privata hija xi ħaġa illi huwa fattura hawnhekk. Għanna ngħidu illi f'demiet kontrattwali jekk il-las issir. wara dak it-30 ju ġurnata tal-forniment tas servizz e, inti kollok tamel il-ħlas, veru, imma jekk qed nitkellmu dwar kif se nsolvuha di jew kif ħanaħdmu bħala proċedura. Jekk qed nippruvaw naraw kif se naċċertaw il-ħlas jisir sew, mhux it tort tal-persuna jew il-korp kumbanija li provdat is-servizz illi ħlas ma sarx. Forsi il-kelima jsemmela ċara għalfejn l-SMEs għandhom jingħataw trattament differenti mill-industrija kollok hemm U x'istgħu ngħidu rigward ukoll impatt budġetarja fuq kumpaniji meta eh, jekk napplikaw il-sanzjoni ta' 5%. jekk qed nitkellmu kif eh, nittratta u kif ser jirrispondu kumpanijiet, nitkellmu dwar ħefet wala monta kontratti li ħanataw, jenataw fl-ħar mill-aħħar. Grazie ħafna. Hawnhekk qudiemna għandna proposta ta' sew importanti, waħda li se jkollha effett tajjeb ħafna fuq in-negozji. Minix nireferi għonek fuq għall-SMEs, iżda għol għal-kumpaniji ikbar Ewropej illi jimpiegaw ħafna ċittadini Ewropej u li kontribuxxu b'mod sistematiku għal budgets ta' stati membri kif ukoll għal budget tal-Unjoni Ewropea biex bekk ikonna il-fondi għall edukazzjoni għad kabbir, eċetera. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi għal dawk li rappreżentaw l awtoritet pubbliċi hija din. Ma naħsibx li din il-proposta eh, tfisser li l awtoritet pubbliċi se jkollhom eh, id-disciplina huma jaħsbu li forsi huma ma jitlux għal infiq li mbagħad huma ma jkunux jistgħu jħallsu eh, fi żmien waqtu. Mbagħad għas-Sur Funstein, jekk ċittadini u kumpaniji jħallsu it-taxxi tagħhom. Mbagħad jekk ma huma ma jħallsuhomx eh, fi żmien li huwa waqtu, jridu jħallsu eh, sanzjonijiet u hemm proċeduri kontrihom Allura, għalfejn l-istat mandu jiġi imġiel illi ħallas fi żmien uh, f'waqtu għal servizzi li jiġu uh, fornuti lilu. Memx erba stati membri biss li għandhom problemi biex iħalsu il-kontijiet fil-qasam tas saħħa naf ħafna kumpaniji farmaceutiċi fir-Rumanija li kienu jkunu ħafna iktar kontenti kieku eh, jirċivu flusom 280 jum wara li jagħtu s-servizzi tagħhom. Sfortunatament f'ħafna stati Ewropej l-istat huwa bsaħtu eh, b'saħħtu u hemm pressjoni fuq l-atturi u allura ma jridx ikun hemm eh, eżenzjonijiet mill-30 jum. kulħadd se jipprova jagħmel sfruttament dawn l-eċċezzjonijiet jekk ikunu hemm, u mbagħad dawn il-sanzjonijiet jiġu applikati awtomatikament. Issa il-kumpaniji għandhom id-dritt illi jitolbu dan iżda mhux l-obbligu. U dawn mbagħad jinsabu f'sitwazzjoni fejn jitolbu għal kumpens iżda mbagħad huma eh, jgħidulhom illi mhux se jerġa' jkollhom kuntratt ieħor u allura l-kumpaniji forsi jippreferu li mbat ma jfittxux għal kumpens. Allora dan il-kumpens irid ikun wieħed awtomatiku. Grazzi. Grazzi ħafna Christian. Mela issa għandi tisa persuni oħra xixtiqu li jitkellmu, għaxan kix shadows nixtiqhom jitkellmu wissa għanna din it-teknoloġija u għallura sen nixalu l-arloċ biex intom ikolkom indikazzjoni ta' kemm tieħdu ħin, ikolkom żewġ minuti biex bekk ikonna ħafna ħin għall-Kummissjoni u għal-oħrim biex iwieġbu. Mela, is-Sur Dion għaliex u ma tkellimx mal-ewwel round ta' Shadows umbat is signora Ruler, Kreutzmann, anzi għanna tlet shadows oħra, mbagħad Ksur Grek, Arias, Bonje, Mandison u Simon. U l-lista ta' kellima hija maluqa is-sur Dion issa. Grazzi u niskuża ruħi tal-li ma konċaw fl-ewwel parti, l-assistenti għaj kien hawnhekk jiena tkellimt ma xi organizzazzjonijiet fuq uh, eh, fu livell bilaterali u għalhekk it-tarif se jintuża bisħieħ. Xi punti li xtaqt rissa? Mela, id debattitu dal-għodu foka fuq eh, il-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta, kwistjoni ewlenija din, u jina ntenni il-mistoqsija dwar il-libertà ta' kontratti, kontratwali anzi li smajna għanna din il-libertà bejn kumpaniji, bejnietom, bejn autoritet pubbliċi, kumpaniji, ecc. Issa, smajt birreqa għaw kol eh, id-debattitu dwar l-SMEs fejn għandhom situazzjoni ta' suq U hemmhekk hemm disparitajiet kbar ta', ta setat. Diffiċli l-SMEs illi huma jiġbru il-ħlasijiet tagħhom minn dawk li għandhom ituhom, allura l-mistoqsija tiegħi din. Se jkun l-impatt serju jekk aħna nestendu dan biex jinkludi transazzjonijiet B2B. Punt ieħor għall-autoritajiet eh, lokali, rappresentanti tagħhom fl-Olanda għandna perjodu ta' 30 jum. U din hija parti mill-liġi. U dak li ġri huwa illi l-awtorità eh, pubblika dejjem tagħmel il-kontrolli ta' ħasda kif nistaw nfissru l-kuntatti ma' pajjiżi oħra. Eh, l-affarijiet jimxu tajb fl-Olanda. Allura x'inhi il-problema ma 30 jum. Ġifiri, 30 jum wara li nata s-servizz u għallura hija loġika li l-ħlas irrit isseħ fih żmien eh, dak il-qafas ta' ħin. Issa huwa interessanti jekk qed nitkellmu dwar 9 jum jew sena li tgħaddi qabel il-ħlas u mbagħad ikun hemm dan il-ħlas lampsam ta' 5%. Aħna nħossu li din hija xi ħaġa arbitrarja. ta' forsi kon aktar approvazzjoni fuq uh, mill-autoritajiet uh, reġjonali jekk nitkellmu eh, dwar interess normali jitħallas imbagħad ma' żmien l-affarijiet jiżdiedu. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Kreutzmann. Grazzi xi mistoqsi ta' Sur Funstein. Fl-istqarrija tiegħek inti irreferejt għal autoritajiet pubbliċi li dejjem iħallsu fil-waqt. Iżda mbagħad inti qed illi din is-sanzjoni ta' 5% qiegħda diġà fil- fil-kalkoli. Din hija kontradizzjoni għaliex jekk inti tħallas fil-waqt, allura għalfejn mbagħad inti ddaħħal pagament ta' sanzjoni. Allora Sur Funstein, inti rajt id-direttiva li ġek għanna 30 jum ġveri wara li t tal-fattura, maħni qed nitkellmu dwar is servizzi iġi fornut, iżda 30 jum qabel ma toħroġ il-fattura. Allora, kont, jien kont naħseb dik dan huwa punt importanti speċjalment għal forniment ta' servizz għaliex l smis xi kultant joħorġu il-fattura pereżempju sitt xhur wara li s servizzi nata. Allora, trid taqra bir-raqqa għandna fid-direttiva, ġifieri, ikkux 30 jum wara li toħroġ il-fattura, grazzi. Signora Ruler. Mela, inkompli mal-kellim ta' qabli. Jina ninkoraġixxi shadows u rapporteurs illi eh, niżguraw li għandna biżejjed żmien biex nikbu direttiva mill-ġdid u ntejbu il-mod kif ġie abbozzat. Qed nitkellmu dwar il kwissjoni ta' 30 jum. Iżda jekk inti tħares eh, bir-reqqa lejn it-30 jum, hemmhekk għandna numru ta' sanzjonijiet eh, fl-Italja u fil-Greċja pereżempju naraw li dawn dejjem sabu xi tip ta' eh, mod kif huma iduru mal-liġi u tkun qed tikkoraġġixxi biex huma jkunu kreattivi fuq dan l-aspett. Allura aħjar li ma jkonniex eh, diversi eżenzjonijiet, eżenzjonijiet għax imbagħad irridu naraw x'se eh, jkun ir-riżultat aħħar jekk ikollna dawn l-eżenzjonijiet biex mbagħad ikollna problemi xorta fl-aħħar mill-aħħar. U dan kollu id-dajja fid-direttiva u allura isna nitkellmu dwar xi tigra bla saħħa ta' xejn. Allura, din iċ-ċifra ta' 5% tinstema forsi ħarxa, iżda naqbel ma' s-sur Funstein fil-realtà fil-fatt f'pajsi bħal Greċja, din iċ-ċifra ta' 5% fil-fatt mhux qed tiġi imposta mill-bidu ma narax kif nistgħu nilqu l-għaniet tagħna, allura irridu naħsbu kif nistaw inwaslu għal titjib tanġibli biex bekk ikonna direttiva b'saħħita u nitlob lill kummissjoni tajdinna għalfej ma nix ħaġa li kena diġà fil- fil-2017 kena punt li ġi imneħħi jemmek, għalfejn naqqasna l-kamp applikazzjoni, grazzja daw il-punti, naħseb ħadd ma jrid l-ekim sejjaħ Paper Tiger, ta' minn infaħ ninftakruh dan, is-sur Kroċivnik kissa. Eh, mala Grazzi, President. Forsi jien għamilt xi ħaġa li suppost għamlet il-Kummissjoni fuq livell Ewropew, Ġifiri jien għamilt kuntatt ma' kunsilli zar lokali u kellim tanki ma' kunsilli zar fi Praga. Talabtom għall-opinjoni Eh, tagħhom ukoll. Allora, tlabtom għal l-opinjoni tal-federazzjoni, ġifri l-federazzjoni jemmek, batu li komunikat dwar dan il-punt. U ħassejt li kien interessanti li nisma minn dawn eh, l-entitajiet għaliex huma għandhom problemi eh, bejnietum u kol fil-fatt. din iċ-ċifra ta' 5%. Naħseb tista' twassal problemi meta niġu biex infasslu sanzjonijiet għal ħlas tard u din hija xi ħaġa li l-rappreżentanti lokali li jiena kuntat jgħid maċċettawx. Normalment awtoritajiet pubbliċi ma jkollhomx diffikultajiet ma ħlas fi żmien 30 jum, iżda sfortunatament il-problemi jawlenin jinqalaw meta ikun hemm kofinanzjament ta' proġetti mal-Unjoni Ewropea. F'dawn il-każijiet il-limitu ta' 30 jum umbat jinqabis. Grazzi ħafna għal din ir-riċerka prattika li impressjonatna. Is-Sur Grek joġbu. Thank you, Mr. Chairman. My question is for Mr. Funstein. Mela, mistoqsija, Sir Funstein. ma nafx hekk għandniex problema fl-Unjoni Ewropea jew problema limitata biss għal pajjiż wieħed. Pajjiżi dawn il-ħlas tardivi mhumiex problema ta' ftit ta' tajjiem, anzi perkussjoni ta' snin. Allura m'iniex ma nafx ċertek inti xed tajt li għandna nagħmlu ħafna jew ftit. Naqbel naħseb mal-kellimi ta' qabli, kellim ta' qabli illi iva hija direttiva dajfa. Ejja nieħdu l-awtoritet pubbliċi Jekk inti tajt eh, li dan was maqbul speċifikament bejn il-kreditur u debitur ma jagħmilx sens meta mbagħad niġu għal autorit pubbliċi fejn huma joħorġu it-tenders. Mhix kwistjoni ta' ftejim hawnhekk, għalhekk fil-fatt irdu naraw x'għandha tajt il-kummissjoni u f'liema mod irdu ngħidu illi specifically agreed between creditor and debtor. Issa, xi ħaġa irdu niċċaraw x'in id-definizzjoni ta' awtorità pubblika. Naħseb et nassumi li qed ninkludu wkoll kooperazzjoni pubbliċi, aġenziji pubbliċi jew autorita' pubbliċi biss, ġifieri gvernijiet u kunsilli lokali. Oqsma oħra fejn inħoss illi rridu nanalizzaw huma il-recovery costs Għaldek nċaqsam l-SMEs, nasib dan għandu jkopri eh, spejjes illi eh, l-organizzazzjoni nifissa ma turx sibam għalix kif tafu. Diffiċ ħafna l-SMIs fi realtà illi kopru l-ispejjeż tagħhom bħal xi pereżempju organizzazzjoni kbira, ora nħoss illi bħala parti anzi parti mid definizjoni t tiġi ċarata. Issa punt ieħor il-kumpens minimu. Naħseb li rridu nqisu l-kwistjoni ta' 40 euro ma naħsibx li da jagħmel ħafna sens dan f'ħafna pajjiżi, grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Arias issek joġbu, bat is-sur Barnier, is-sur Anders u s-sur Zan. Grazzi President. Jiena xtaqt eh, forsi nibda kontroversja zaħira unik. U namel kumment fl-istess waqt dwar il-limitu ta' 30 jum u ċifra ta' 5%. Issa, dan il-limitu ta' 30 jum. Naseb xi ħaġa li hija idea tajba, iżda meta niġu għal kumpens li għal SMI e, din miex soluzzjoni fil-fatt. Soluzzjoni ġenwina l SMI e hija illi huma jirċivu flusom. Partikolarment fi żmien ta' kriżi, allora din iċ-ċifra ta' 5% m'għandix tapplika għal settur pubbliku jkun aħjar għall SMI jekk l-awtoritajiet pubbliċi jkunu obbligati li jadottaw xi tip ta' strument finanzjarju jew proċedura li jgħinhom fil-proċeduri tagħhom ta' ħlas. Naħseb li dan fil-fatt ikun aħjar għall smis u aħjar għall l-awtoritajiet pubbliċi wkoll. Xtaqt ukoll nagħmel kumment għal dak li qal is-Sur Borsani veru hemm distinzjoni bejn kumpaniji kbar u żgħar Għaliex, per eżempju, għaliex hemm differenzi ġenwini bejnietom. Veru, l-SMEs dejjem fi svantaġġ meta niġu għal negozjati fil-kontratti u dan jinkludi eh, il-kumpaniji privati għal kemm jiena favur negozjati ħilsa bejn żewġ organizzazzjonijiet privati u importanti li nqisu wkoll meta nfasslu direttivi illi l-SMIs tassew qegħdin fi żvantaġġ meta nqablu ma' kumpaniji kbar. Grazzi ħafna is-sur Banja nilqak u jina nifraħlek minn hawnhekk tal-li tkun maħtur mill-gvern Franċiż għal kariga ta' kummissarju u grazzi għal interess tiegħek fis-suq intern. Grazzi, President, għal dawn il-klim ta' tifir. Għalissa, jena għadni għetni sem fil-komitat, nittama li jiġri jġri jiena nkun nista' naħdem mill-qrib mal-Kumitat u mal-Parlament. Nirringrazzjak tal-li organizzajtu debattitu ġdid dwar xi ħaġa partikolarment importanti, xi ħaġa li mhix aċċettabbli, toħloq ħafna problemi għal, dak dak nimxaqsam l-SMEs u l-likwidità tagħhom, speċjalment fi żmien ta' kriżi. Importanti għalina illi nuru l-appoċ tagħna għal din dan l-appoċ ta' direttiva nixtieq ngħid lis-Sinjura Weiler li nixtieq nirringrazzja għal ħidma tagħha għal dak li nxaqsam dan id-dokument, rapport ta' kwalità għolja ħafna u nirringrazzja wkoll il daw kollha li taw il-kontribut tagħhom f'sessjonijiet ta' qabel tal-kumitat u anki lill esperti li tkellmu llum. Nixtieq nikkonċentra fuq tliet punti li għandi fuq dan it-test, ġifiri il-kamp ta' applikazzjoni, għalija diffiċli biex nifhem id-distinzjoni li għanna bejn is-settur pubbliku u privat. Nafu li għanna kumpaniji kbar li jistaw jitfaw pressjoni sinifikanti eh, kważi daqs autoritajiet lokali biex jikunem zminijiet eh, twal ħafna ta' ħlas u għallek nxaqsam mis settur tas saħħa jiena nħoss li l-kamp ta' applikazzjoni f'dan il-qasam eh, ma nafx jistax joħloq kondizjoni speċjali għal starijiet u ċentri ta' saħħa. Issa, l-ispejjeż tal-kupru. Għamek nissuġġerixxu li dawn għandhom kunu l-istess li lin mill-żmien tal-kupru li l-in mill-ammont li ġiġi koprat. Naħseb illi ċifra ta' 5% hija wis kbira, wis olja, sanzjoni trid tkun ta' deterrent iżda ma tridx imbagħad twassal għal effetti mhux mixtieqa u naħseb kif qalu xut mill-esperti. Għalhekk irridu noħolqu sistema oħra li tkun proporzjonali jew progressiva iżda ovvjament irridu nqisu xi ftit ieħor id-direttiva. U grazzi tal-li inti rispettajt il-ħin tiegħek meta jkollok meta inti tkun kummissarju naħseb jiena se nkolli nħallilek ftit iktar ħin biex titkellem is-sur Mendels issa. Grazzi, President. Nirringrazzja l-esperti kollha u l-kelema kollha għaliex dan huwa rapport ta' sew importanti. Qed nitkellmu dwar sistema finanzjarja u ovvjament aħna għandna bżonn il-banek għal daw, daw ġa kellhom l-appoċ ta' minna ħalla 16 fuq dan l aspett Issa, jien għandi xi mistoqsijiet tal-esperti, l-ewwel net. Taħsbu li hija xi mixtieqa illi ikollok titlu biex inti ma jkollokx toqgħod tmur orti qabel ma tħallas l-40 euro tijak jew aktar. Mbagħad, l-esperti u xi kollegi tkellmu dwar trattament indaqs fis-settur pubbliku, settur privat, ġifiri, SMEs, eh, supermarkets per eżempju bew ta' dam tagħhom qabel ma l-ewwel kunsinna ma ġiet imħallsa per eżempju, Jiġifieri ħajkonna trattament indaqs fuq livell Ewropew, iġifiri biddinna d-direttiva għal regolament biex bekk ikonna trattament indaqs kullim kien fl-Ewropa għaliex jekk ikonna direttiva irridu ovvjament nagħmlu trasformazzjoni għal leġislazzjoni nazzjonali, mbagħad għandek 27 approċċ differenti u ta' aħjar ikonna approċċ wieħed Ewropew u għalhekk nixtieq nisma l-opinjoni tal-esperti dwar dan. Grazzi. Il-punt li inti qed tagħmel dwar il-kontribut tal-banek hawnhekk interessanti li l-kollegi tagħna fuq il-Kumitat Ekonomiku wkoll ikun interessati li jisimgħu il-faċilitajiet li l-awtoritajiet jkollhom bżonn u forsi ta' min jisma' lilhom ukoll fuq dan u fil-fatt huma talbu opinjoni dwar din il-proposta. Is-Sur Simon l-aħħar kellim. Pattasun. Grazzi tassil, Sir Chair. Mela, Mela, il-prinċipju legali antiki applika fil-27 stat membru. U għalek, mux taqsek ċar għalfej għanda sir distinzjoni bejn privat u publiku, speċjalment dan il-kontest, għalix jekk ħajkunem hemm ħlas tardiv, Dan, din hija ħaġa simili f'skull sitwazzjoni, rispettivament jekk hux privati u pubbliku, jiena naħseb li hawnhekk il-Kummissjoni qed tagħmel eh, tuħu approġa xejn eh, bisfumaturi biex ngħidu hekk. Hemm problemi f'ċertu pajjiżi bi swiq privati u anki msiba privati. Għalek aħna jrid ikollna distinzjoni infasla sabiex aħna kun nisaw determinaw jekk aħna neħtiġux setta regol li applikaw għal settur privat. Oħrajn tkellmu dwar dan ukoll. Hemm ċertu pressjoni li qed issir fuq il-fornituri anki minnaħa tal-atturi fis-suq privat. Għalfejn il-Kummissjoni allura adottat jew ħadet approċċ li ħadet għax dan japplika biss għall awtoritajiet pubbliċi. Għalfejn il-swieq privat jew l-atturi ta' swieq privat m'għandhomx ikunu inklużi għaliex jekk jiena ma ninkludix il msiba privati f'qasam fejn l-atturi privati jaħdmu ma l-settur pubbliku u anki jikkompetu mod ġust ma' xulxin dan jista' jwassal għal distorzjoni li mhix awtorizzata fis-suq u għalhekk rridu nsaqsu lil nfusna dwar il-bażi legali xista x'tib ta' bażi legali jista' jkun hemm jekk fl-aħħar mill-aħħar ser ikun hemm distorzjoni fis-suq. U dak li qiegħda tipproponi l-Kommissjoni hawnhekk irridu nibidlu l-lingwaġġ ta' direttiva. U jiena naħseb li ħafna nies semmew dan il-punt. Għara dak kollu li nista' nagħmel jienu nipproponi fuq l-istess linja eh, bħal kif għal kollega ta' qabli. Hawnhekk għana konna din nitkellmu fuq namlu verifika ta' riċevuti, ġif ta' fatturi, ġifri kun hemm awtorità ta' supervizjoni tkun tista' tagħti titwila fuq dan kollu, tħares lej dan kollu. Qed nitkellmu wkoll dwar eh, eh, pieni, ta' sanzjoni ta' pieni u rrid nitkellem fuq minn perspettiva legali hawnhekk iridu nagħmlu distinzjoni bejn eh, pieni finanzjari u pieni ta' interess dak li għandu xi jaqsam ma' ħlas tardiv. Grazzi tassew, tal-li għalaqt bil-kummenti tajjeb f'waqtu. Sa dak li nixtieq nagħmel li nistieden it-tieni grupp ta' esperti li jwieġbu għal dawn il-kummenti li saru u sabiex ngħinhom jiena serentihom indik eh, żewġ minuti indikattivi, mhux ħankun preskrittiv, però nixtieq nagħti ħin ukoll il-Kummissjoni x'kun tista' twieġeb mela s-sur Mubek jekk jogħġbok. Grazie tassew. Jena naħseb li il-mistoqsija ġiet dibattita ħafna. Tajb li nsemmu li aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar iċ-ċifra ta' 5% u jiena semmejt dan fil-punt ta' sqarja tiegħi mill-perspettiva Svediża, però ħafna nies eh, semmejħu dan il-punt jidher li huma semgħu dan id-dibattitu li dinja ċifra għalja wis biex nibdew minna, għanna nibdew bċifra iżar u mbaħt nżidu maħħa. Aktar ma jeddi zmin, għonek konnet nitkelmu fuq raġunijiet tal ħlas tardif, pero la darba, pero rridu niftakru li emmek hemm miżuri legali li diġa qegħdin f'postom għal xekk il-ħlas ma jsirx, għandu jkun hemm miżuri legali li jistaw wieħed jista' jdur lejom sabiex nies jitresqu l-qorti. Irrid ikollna ordni ta' nforzar minnaħa tal-qorti biex daw in-nies jittelaw il-qorti. Ġifri diġà hemm mezzi f'postom biex wieħed ikun jista' eh, jirċivi dan il-ħlas. Hawnhekk qed nitkellmu wkoll fis-settur tas-saħħa dan u wkoll dal-eżempju ġi msemmi minn numru ta' membri u hemm ukoll atturi privati fis-settur tal-saħħa u anke fil- settur pubbliku tas-saħħa hawnhekk qed nitkellmu fuq Eh, punt daqsxejn jif li tiġi introdott fil-direttiva, unek għanna wkoll l-atturi privati u pubbliċi. Għalix dan, dan kollu jorġi jħodna l una ċifra ta' 5%. 5% titħares ċifri aħna rridu nġellu l-nis jħalsu f'waqtu sabiex huma ma jfaċċjawx dawn id-diffikultajiet. Perekan aħna nħarsu lejn kif għanna nindirezzaw l-izballi f'dak il-kas aħna rridu nibdew mix Grazzi. Is-Sur Funzman kjoġbok. Iva, grazzi sir, Sur Chair. Grazzi ta' li tajtni l-opportunità biex nwieġeb, numru ta' kommenti li saru. Jina naf li ġabra kbira, bukket nistaw nejdu ta' mistoqsijiet u kommenti li saru. Nistenni ġi għal servizzi u fornizzjoni. Unek għanna periodu ta' żmien ta' 30 ġurnata wara li li tkun ħarġet il-fattura wara 30 ġurnata kif insejħula aħna. Ġifiri, meta il-periodu tal-ħelas ma jinqabiex, aħna naħsbu ma li dan jaqla problemi, pero il-problema i li inżommu ma dan il-periodu ta' 30 ġurnata. Fil-kas, ta' per eżempju kontratti ta' kostruzzjoni. Hemm ukoll possibilità li wieħed jagħmel pagamenti minn qabel u l-pagament aħar ikun jista' jsir f'perjodu ta' xarejn bla du ovvjament meta ikun hemm ukoll meta toħroġ fattura vijabbli. Hemm ukoll l-uffiċċji esterni li jistgħu jagħtu ħarsa lejn id-dokumenti u mbagħad Wieħed irid jieħu l-awtoritajiet pubbliċi muniċipiltajiet ammont ta' żmien sabiex huma jkun jistgħu ħarsu lejn dan kollu anki jivverifikaw li m'hemmx żbalji. Jien naħseb li kien hemm li sar e, eżempju, nata eżempju li jekk ikun hemm stħarriġ jew kumpaniji u jgħidu li l-awtoritajiet lokali ma jħassux fuqtu, dak il-każ aħna għandna kumpanija partikolari hija responsabbli għal proġetti tal-toroq u jżommu l-fattura l-ħafna żmien jibbatuha fi frar u aħna kena periodu ta' 60 ġurnata hemmhekk, però it-30 ġurnata kienu għedemek kien ġurnata kienu għedemek biex japplikaw ġifri l-qoddim dan l-eżempju għadnik ftajtkom, ikkun problema. Ġifri importanti li nisqu fuq dan il-punt għanna il-penalty payment u mbagħad għanna l-kupru ta' spejjes. Dawn huma żewġ fatturi importanti li jridu jtqisu. U però l-autorità pubblika mhix qiegħda tagħmel hekk. Iġifri għanna ħel kompromess ta' 60 ġurnata jien nista' nimmaġina li l awtoritajiet lokali mhux ser ikollhom problema b'dawn l-interessi fuq l-arretrati, speċjalment jekk il dawn isiru fil-fwaqtu, pero irrit ikollok ovvjament talba partikolari u xirqa kif suppost. Signora Regla, Grazzi tassew. Kwalità li tal-mistoqsijiet jider li l-membri tal-komitat għamlu xogħol bnin fuq dan il-rapport. Xfir nirringrazzjakom nirringrazzjahom tal-mistoqsijiet. Nixtieq inkompli li kommenta, pero nixtieq ngħid li s-sitwazzjonijiet minn stat membru għal ieħor huma ferm differenti, speċjalment dak li għandu xi sama kumpens. U jekk inħarsu lejn id-direttiva Ewropea din għandax x'taqsam il-mod kif dan kollu ġi inkorporat. U hemm ukoll scoreboard u anki jridu naħarsu lejn leġiżlazzjoni wieħed irid jħares ukoll lejn il-mod kif ser, dan kollu ser jiġi implementat u inkorporat fil-leġiżlazzjoni domestika u naraw kif nistgħu nagħmlu monitoraġġ din l-applikazzjoni. Hemm ukoll eżempji tajbin ukoll pereżempju bħal Olanda il-kollegi tagħna u hemm kollegi tagħna u rajna li għandhom problema l-Olanda bil-periodu ta' 30 ġurnata. U nafu dan li dan jeżisti wkoll di problema tinsab anki f'stati membri oħra. Irridu nagħmlu forsi skambju ta' esperjenzi u naraw. Anki ma' awtoritajiet lokali u pajjiżi oħra u fl-assoċjazzjoni tagħna nkunu nistgħu nagħtu informazzjoni kif nistgħu ntejbu l-sitwazzjoni, però jkun utli li anki nagħtu informazzjoni jew ħsieb fuq livell Ewropew, kif nistgħu nittrattaw fuq dil-kwistjoni fuq livell Ewropew. Anki fuq livell ta' sussidjarjetà hawn kien għatu ħarsa lejn x'tip ta' riżultati eh, jistgħu jinkisbu. Jekk hemm prassi tajba fuq livell nazzjonali f'dak il-każ dan jista' jkompli jeżisti. Grazzi. Pour le secteur de santé, encore une fois, euh, je pense qu'il faut repartir. Mela, għal settur pubbliku tas saħħa aħna rridu nħarsu lejn dawk li jirnexxilhom isolvu l-problema. Aħna smajna pereżempju eżempju bħal-Olanda. Aħna rridu naraw kif irnexxilhom jagħmlu dan. Eżempju oħra, pereżempju r-Renju Unit, il-Ġermanja, il-pajjiżi Nordiċi, dawn ma jiffaċċawx l-istess problemi bis-settur tas-saħħa, ġifieri rridu naraw kif huma rnexxilhom jagħmlu dan. Anki f'termini ta' settur privat, anke ċifri li jistaw kun skaduti. Nixtieq nagħmel użu għal reviżjoni ta' rapport dwar leġiżlazzjoni Ewropea u f'paġna 18 issibu informazzjoni minn 10 snin ilu ġifri jien mhux qed nirreferi għall informazzjoni ta' Sur Bossani. F'termini ta' f'ċifra ta' 5% ħafna pajjiżi l-isptarijiet huma obbligati li jħallsu tard għaliex huma jirċievu il-flus tagħhom tard mill-entitajiet ta' finanzjament u ma jkollhomx marġinu għal ġestjoni, ġifiri jkollhom joqogħdu fuq dik il-linja li natalhom. Et inħares li l-ħin issa u naf li l-ewwel esperti tagħna jixtiequ wkoll opportunità qassira biex jitkellmu. Nixtieq minuta kull wieħed jekk intom tridu teħduha biex tkunu tistgħu twieġbu għal kummenti li saru fit-tieni round u anki eh, mill-awtoritajiet pubbliċi. Mela nistgħu nibdew? Mela kien hawn mistoqsija waħda li xtaqt nwieġeb minn għandi Sinjura Gepard rigward il-kwistjoni ta' il-flat rate ta' 5% u għalfejn jiena nħoss li dinja disproporzjonata. Forsi kelma ħjar tkun arbitrarja aktar milli disproporzjonata u jiena naħseb li din għandha tkun infasla għal kull każ speċifiku aktar milli tiddependi fuq l-ammont jew l-ammont ta' e, kemm il-ħlassar tard, ġifri din hija arbitrarja din iċ-ċifra ta' 5%. Kont interessat li smajt ukoll mill-awtoritajiet pubbliċi li jistaw iżidu il-problema aktar mill-li inaqsuwa. Irdu naħsbu aktar fuq dan il-punt, ma minċ il- il-kommenti kollat minnaħa tal-autoritajiet pubbliċi f'dak li għandu xaqsam mal autoritajiet lokali, eccetera, eccetera. Ovvjament huma jridu jkunu responsabli biex jamministraw l infushom u ma jidħlux kontratti jekk mhux ħajkunu kapaċi jħallsuhom. L-istess jgħod tal-negozji. Ċifri wieħed irid jqgħod attent Però xart waħda rridu nkunu realistiċi u nażbu dwar l-implikazzjoni bħal din iċ-ċifra ta' 5% eh, din sanzjoni finanzjarja. Mr. Hendricks. Grazzi ta' Sir Chair, nasab il-kwistjoni ta' Nura Geppert kienet punta kienet trefra l-Komissjoni. Nishti nisħa ħaġa waħda. Għana mxet nitolbu għal differenzazzjoni bejn intraprizi gbar u SMEs. L-unika ħaġa nishti u li din id-direttiva tkun terġa' terġa' tinkiteb mill-ġid u tieħu konsiderazzjoni dawn l-SMEs. It-tieni punt fuq il-kwistjoni tas Sur Dion u Sur Manders xħajkunu l-konsegwenzi biex ninkludu B2B. Nasab li intejbu situazzjoni, specialment għall-SMEs. Bla dubju, aħna dim sensibu setturi li mux ħajablu fuq dan kollu, pero dini fil-fat il-problema tal-ħlas tart, li jingħata tard, għax ikollu effett fuq kull settur ieħor li jkun involut fil- f'din il-katina. Issa l-mistoqsija ta' man, ta' Sir Manders. Ikun aħjar li konna regolament Jiena naħseb li dinja suddan huwa suġġeriment tajb, jiena naħseb li waħda mill- L-avvantaġġi ta' din id-direttiva ili stihun konsiderazzjoni tal-esta l-suq intern anki dawk l-SMEs li jesportaw, specialment l-SMEs li jesportaw għandhom zon regoli l-istess kull pajjiż. Eh, grazie per un minuto solo. Grazie għal minuta biex twieġeb Is-Sur Gebhardt, Iva, id-dati, iċ-ċifri li jena ikwatajt, għandhom xieqsmu ma' settur publiku, settur tas saħħa publika, ktar ħada kritika. Għalix dan insibuħ qawwi fl-Italja u ma jħalsu iktar f'waqtu, mux dejjem f'waqtu, pero najdbu 50% f'waqta 35% mit 30 ġurnata tard. Pero il-setturi privati huma l-iktar li qed isofru minn din is-sitwazzjoni l-ewwel klijenti hija l-ewwel klient tagħhom hija l-awtorità pubblika ġifri jirċievu l-pagamenti tard u għalhekk ma jkunux jistgħu jinvestu f'innovazzjoni f'riċerka li għas-saħħa huma kwistjoniet fundamentali. Din hija distorzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-fatt li kollegi oħra kwataw 25% tal-fallimenti ta' imprizi privati fl-Italja skont informazzjoni tagħna ġi qed issir minħabba ħlas tardif 25%. Issa ma nafx kemm amministrazzjonijiet pubbliċi eh, lokali u reġjonali jfallu minħabba ħlas tardif minħabba eh, imprezi privati, industri privati. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja lill esperti kollha tagħna speċjalment tal-preżentazzjoni tagħhom u tal-li wieġbu il-kummenti b'mod eżawstiv nixtieq nirringrazzjakom il-koll. Issa jiena ser nsaqsi lis-Sinjura Brinkman id-Direttiva tal-Kummissjoni Ewropea biex tkun tista' twieġeb. Għanna numru kbir ta' mistoqsijiet. Inti tixtieq twieġeb untik ħames minuti u twieġeb issa? bat nistieden li żewġ rapporter stana jekk ikun jixtiequ jagħmlu xi biex jalqu u nagħti l-kelma fl-aħħar Sinjor Weiler, rapporter. Fir dan kollu rridu nagħmlu fih 15-il minuta. Nixtieq niftaħ nagħti l-kelma lis sinjura Brinkman, kjerġbok. Grazzi tassew. Chair, fissem il-Komissjoni xin ringrazzja li l l signora Weiler għal din l-inizjattiva li naħseb hija utli ħafna dak li smajna l-lum fil-fat wera il-valur ta' opinjonijiet u kommenti differenti fuq is-sitwazzjoni li għandha x'taqsam ma' ħlasijiet tardif fl-Ewropa u anki fuq is-soluzzjonijiet li jistgħu jitresqu u anki jistaw jiġu adottati mill-leġislatur sabiex itaffu din il-problema. Kif għalu numru ta' kellima, il-proposta fil-fat hija waħda ferm importanti, speċjalment meta niġu biex insolvu problemi li jiġu faċċat mill-SMEs. U dawn il-proposti huma aspetti prinċipali ta' lat ta' negozju iż-żar li huwa essenzjali aspett essenzjali għall smis u l-mod kif jaħdmu. Id-dokument li tressa mir rapporter u l-esperti l-oħra saħaq fuq numru ta' aspetti differenti nixtieq insemmi uħut minnhom dawn eh, dawn fil-fat ħajkunu neċessarji waqt il-proċedura ta' kodeċizjoni, aħna naqblu li il-kwistjoni li qed jiġu trattati llum huma aspetti essenzjali li il-leġislaturi prinċipali jridu jiddiskutu u anki jsibu soluzzjonijiet għalihom. L-ewwel waħda minn dawn għandha x'taqsam ma' distinzjoni li saret bejn l-autoritajiet pubbliċi li mumiex għandhom ġiġu trattat pala negozji. Il-proposta taħ toħloq din id-distinzjoni u il-mistoqsija prinċipali u koll u i jekk aħna nistawx nillimitaw libertà kontrattwali għal bażi għal tranzazzjonijiet kommerċjali. Għana nafu li hemm sitwazzjoni fejn hija zbilanċjata anka fl-autoritajiet pubbliċi u anki fil-kompaniji privati. Din is-sitwazzjoni tista' titqis minn numru ta' angoli differenti minn perspettiva legali, trattat u mbagħad il-liġi eh, hemm distinzjoni bejn settur privat u dak pubbliku. Jiġifieri xi ħaġa ġdida hawnhekk il-prinċipju ta' libertà kontrattwali diġà ġiet leġiżlata, speċjalment meta niġu għal paper contracts. Dawn ma direttiv li konċernaw dawn dan it-tip ta' kontratti japplikaw għall autoritajt pubbliċi ma japplikawx għal kumpani privati, jiġifieri hemm bażi fejn nistgħu ngħidu li dan huwa kollu leġittimu f'ċerti ċirkostanzi biex wieħed ikun jista' jagħmel ifassal din id-distinzjoni għal l-interess pubbliku ġenerali, hemm ukoll aspetti oħrajn li jissemmew parti minn dawk legali, dan huwa aspett prinċipali relazzjoni bejn l-autoritajiet pubbliċi u in-negozji pubbliċi. L-istatistika li inatat turi li din hemmhekk tinsab il-problema kruċjali u għalhekk aħna rridu niddiskutu din il-kwistjoni kif qalu bosta nis irridu miżuri speċifiċi li jindirezzaw il-problema u jina nissuġġerixxi li aħna għandna inżommu l-approċ tagħna ġifieri id-differenzjazzjoni bejn il-relazzjoni kummerċjali li hija B2B u oħrajn li huma B2PA. Aħna nħossu wkoll li huwa importanti ferm li nieħdu passi sabiex nassikuraw li s-suq intern huwa koerenti u dinja proposta bbażata fuq il-bażi legali għas-suq intern. Hemm numru ta' approċċi differenti fl-Unjoni Ewropea u meta niġu għal ħlasijiet u ferm importanti li dan ma jifixkilx il-ħidma xirqa tas intern. Ħlas tardi fil-fat huwa ostaklu kbir għal negozji privati, speċjalment meta niġu għax-xiri pubbliku. X'ifri huwa importanti ferm li regoli stretti jiġu applikati fis-suq intern. Sabiex bekk nillimitaw ħlas tardif l-autoritajiet pubbliċi. Ċifri l-affarijiet huma aktar diffiċli f'dan il-kontest partikolari, pero jidher ċar li hemm numru ta' riġunijiet differenti li jidħlu hawnhekk, speċjalment il-ħidma eh, tajba tassu internu għalhekk aħna tinresqu din il-proposta. Hemm argumenti oħrajn itqajmu jien m'għandix ċans noqgħod nidħol f'ħafna dettal hawnhekk, però inħoss li għandna nżommu din id-distinzjoni punt ieħor fil-fatt li semma kien it-limitu ta' żmien għal ħlas min-naħa ta' awtoritajiet pubbliċi u anki il-pieni korrispondenti. 30 ġurnata diġà qiegħda tiġi applikata f'numru ta' stati membri. Per eżempju fir-Renju Unit il-mira tagħhom hija 10 ġurnata, fi Franza 30 ġurnata u fil-Ġermanja f'ħafna mill-partijiet u ma taħt 30 ġurnata, ġifiri diġa qed tiġi applikata f'ċertu pajjiżi u nħossu li l-limitu ta' żmien ta' 30 ġurnata għandha tinżamm għaliex dan huwa aspett prinċipali tal-proposta tagħna. Nixtieq ukoll ngħid li l-rkupru ekonomiku jew il-pjan ta' rkupru ekonomiku jitlob l-istati membri sabiex jħorġu bil l-fatturi tagħhom sa 30 ġurnata ġifri naqbel nilqa il-tassib ta' ċifra ta' 5% din hija tista' tkun arbitrarja u disproporzjonata. Huwa importanti li nisimgħu dak li għandhom xi jgħidu n-nies fuq din il-kwistjoni partikolari. Aħna nixtiequ xi ħaġa li tħeġġeġ l-awtoritajiet pubbliċi biex iħallsu il-kontijiet tagħhom f'waqtu, fi żmien, però rridu nieħdu wkoll approċċ realistiku Aħna ser naħsbu dwar dak li ġi proposta hawnhekk u ċerti li leġislaturi ser ukoll jah ikunu qegħdin jaħsbu dwar ċertu affarijiet is-surbanija semma eh, proporzjonali progressivi, ċifri nistaw nużaw affarijiet sabiex insolvi il-problema. Jekk għatandi ħin, nistgħu fu fuq punt, hawnhekk għandna kwistjoni dwar il- servizzi tas saħħa servizzi pubbliċi tas saħħa għana nafu li l-amministrazzjoni tas saħħa tista' tkun pjuttost sensittiva. Xi drabi ovvjament il-ħlassijiet jistgħu jidħlu tard u hemm xi organizzazzjonijiet li huma involuti li jamministraw il-ħlas u dan jista' jkollu effett qawwi fuq setturi oħrajn, ġifri speċjalment fuq il-fornituri. ċifri il-fornituri jinstabu fl-axħar fl-axħar livell li jirċievu il-flus fil-settur tal istarijiet jew inkella fil-settur pubbliku tas-saħħa. L-amministrazzjoni ġusta interna fl-istarijiet għandha tkun għandha tkun imħeġġa sabiex tassikura li l-ħlas isir f'waqtu. Il-maġġoranza il maġġoranza ta' l-iltimenti li jisiru fil-Kommissjoni u fuq il-ħlas ta' rvif għandu xieqsamma l-istarijiet pubbliċi. Ġifri hawnhekk ċer nittama li na zommajt ma' żmien naħseb li na bizt il-ħin tiegħi bda' xejn. Jie kon ġenerus lejkax kant tejt affarijiet verament interessanti. Mela, nisimaw eh, minn rapporters għandhom xejdu biex jalqu. Ġvijek s-sur Di Angelis u sur Barlestar jistaw, Malaj malaj ħafna jatuna xie kommenti fil-qosor. E ħanna nibdew l-arloċ, sur Barlestari. Mela, jien ma nasibx li huwa tajjeb illi nwessaw l-ambitu għal konsumaturi u koll, specialment perdu bħal dan, naħseb illi wis hija sekatura. Naħseb illi aħna għedin wisqina nitkellmu dwar l-impatt ta' din id-direttiva u rappreżentanti illi suppost qed jgħidu li huma qegħdin il-vittma ma fl-aħħar mill-aħħar ma tantx qed jagħtu eżempji tajja għaliex faħar mill-aħħar jridu jħarsu dawk li iż-żar l-imprizi iż-żar li jagħmlu parti biċċa kbira tal-imprizi u negozju fl-Unjoni Ewropea. Mhux tajja li nistabilixxu il- il-periodu ta' żmien differenza, imma jrid ikonna deroga li nilimitawhom skont iċ-ċirkustanza. Apparti jekk ta' biex insibu bilanċ bejn il-possibilità u l-libertà kontrattwali u ħtiġijiet tal-imprizi forsi nistgħu ndaħlu perdu ieħor jekk dak ta' 30 jum jinqabes. Grazie, Presidente. Grazzi malar malajr, jiena naħseb illi kienet diskussjoni tajba, ħarġu ħafna kustinijiet illi nistaw eh, nerġaw diskutwom fil-dettal biex nsaħħu mod partikolari eh, dokumenta l-Kommissjoni faħam l-ħardan u minħabba d-direttiva 35 tal-2000 ma solvix kif edna il-problemi illi għedin id-diskutu l-lum għandi żewġ kustjonijiet naħseb illi huma importanti ferm li nlimitaw kemm jista' jkun il-possibilità ta' derogi importanti ħafna li xir-regola jrid jkunu iċ-ċertezza fir-regoli ma importanti ħafna. Rigward il-żmien ta' applikazzjoni l-applikazzjoni tal-provizjoni dispożizzjoni fuq il-diskussjoni li kellna l-evalwazzjoni m'għandix tkun waħda vinkolanti minn dan il-lat. Għalhekk m'għandix iktar xinżid li flinajt illi li jidu nkomplu naħdmu biex insolvu dawn il-kwistjonijiet li eh, tinħas ħafna mill semmis u direttiva li se teffettwa 27 stat membru. Grazzi, nixtieq ringrazzja żewġ rapporters tagħna tal-li kontribwixxew hawnhekk. Aħna verament nistennew bil-ħerqan biex nistemaw il riżultati fil komitat takom Mela sendur li rapporter Sina Wagner jħad medz fiq dan ir-rapport. Iva, veru, ħdimt fiq fuq u għamlek, ma nishtiq najt illi dan ismiħ kien tassew interesanti, smajna ħafna pozizjonijiet differenti. Nishtiq nibda billi najt illi nishtiq infaħħar il-kommissjoni għaliex intom kelkom ħafna kritika. Forsi eh, tajjeb illi kommissjoni tamel noti, hu nota din il-kritika li jisu passi laġer sentejn tlieta. Fl-evalwazzjoni ta' impatt li jena rajtu ukoll mill-Gvern tar per pereżempju, jew organizzazzjonijiet oħrajn, ħlas start, kwistjoni ta' ħlas start hija problema serja ħafna fih dan l-Unjoni Ewropea kif ukoll fih dan l-istati membri individwali. Bħalissa, mod partikolari, hija pjuttost tad-daħ għax kitti tħares lejn il-programmi ekonomiċi nazzjonali dawn nistgħu insolvuhom jekk nistgħu intrattaw din il-kwistjoni ta' start li ħankun għaddin niddiskutu għawnek ma' Shadow Reporters u ma' tlet punti għaw l-għanin l-ambitu tal-applikazzjoni eh, pala direttiva jina sepp li l-ideja tiegħi hawnhekk ġew konfermati hawnhekk ġifieri li dawn iż-żewġ direttivi dawn iż-żewġ direttivi għandhom jiġu inklużi ġi 17 u 18 u apparti jekk jiena wkoll nikkonferma l-fatt il-perspettiva li għandhom ndaħlu starijiet privati mhux għax huma jħallsu fil-ħin xorta waħda, imma ma rridux diskriminazzjoni meta niġu biex nqablu ma e, starijiet e, pubbliċi. Xaħna ma rridux diskriminazzjoni iktar il-qoddim. ċaġa li jina fejn ma ċefejx tweġiba mill-komissjoni kienet għalfej ma daħħaltux bi Ittom tajtu ħafna tweġib id-detaljati il għaliex għal municipalitajiet u għatajiet lokali dawn il-regoli huma possibbli, imma għalfej meta niġu għal imprizi privati ma nkludejtu għamx. Għalix eh, dortu ma l-lewza ħafna fuq għadi. Aħna rridu risposta ħafna iktar ċara. ħaġaħra li rridu diskutu ma' shadow reporters u ma' dawn is aħna rridu xi tip ta' sistema ta' intelligence fejn aħna nistgħu nagħmlu monitoraġġ naċċertaw li ħlas isir fil-ħin. jrid ikun hemm xi pjena xi sanzuri ta' xi ħaġa. Tilet punt, ħajkun għandu diskutu hija kwistjoni ta' 30 jum. Veru, tinstemma stretta, emek inti taqra direttiva sew, u il-kollega tiegħi mill-Kumitat tal affert Legali għandu raġul għandek iktar minn mod kif inti taħraba din ta' 30 jum u tażel opt-out minn flok. Forsi jkun hemm min għadu ma realizzax esattament kemm hemm opportunità li jagħmlu dan, kemm hemm xquq fis-sistema, imma irridu ukoll inħarġ nerġgħu nagħtu għaddaqatajn, irridu napplikaw id-direttiva ma' ġeneruż, hemm sanzjonijiet, hemm derogi li jistgħu jennataw, hemm ċertu waivers, imma din dawn li dikunu ġustifikati, lekin jisu karatteristiċi eh, strumendes għarrit regolament. Aħna nafu illi jekk aħna ser nipruvaw indahlu tradizzjonijiet nazzjonali, dispożizzjonijiet nazzjonali, ma jistax ikonna regolament. Ħasra, imma nixħaġa nisan diskutu insomma. E, Interessati li fil-Ġermanja hemm dan id-disgwit, e, proċedura ta' biex insolvu disgwit li jaddim it-tribunal qabel ma jaddi qudiem il-qorti, bat pajizi oħrajn f'pajzi ta' f'kwistjoni ta' kontratti kbar ħafna għandek il-possibilità li l-ewwel tipprova solvi l-problemi qabel ma tmur l-qorti. Imma madam ma jkunx il-każ jekk ikun regolament ma nkunux se nagħmluh dan. Miss Brinkman, Signor Brinkman, dak li namlu mux bizzejiet, aħna ma nistawx ninkludu il-B2B għax għanna imizuri oħrajn. Per eżempju, kampanja ta' riklamar mhuwiex mhux biżejjed. Għaridu nkunu ktar, xi xaħġa ktar vinkolanti. Aħna na dawn l-impenji, għana l-eżempji tajbin, hemm eżempji tajbin, per eżempju bħalma ta' dik tal-Olanda. Jew, per eżempju, tar renju Unit. Dawn għandhom sistema tajja pilli jikxfu iħamru wieġ dak li kum. Jġifieri. Jekk dan iħallas fil-ħin u mbagħad fi żmien tista' tużaw bħala parti tal-kampanja tar-riklamar. Imma meta niġu biex kwistjoni kulturali bidlu mentalità l-imġiba ta' dak li jkun. Għaliex? Aħna rajna illi hemm ċertu kulturi madwar l-Unjoni Ewropea forsi anki dawk li huma l-iktar lejn offsinar tal-Unjoni Ewropea, ma mhux neċessarjament hemmhekk biss, illi kemm fis-settur pubbliku, kemm fis-settur privat ma mux mod efficienti, ma mbagħad eh, fil-Finlandja fil-settur privatu aħjar forsi, ma għal-kemm rridu nħarsu lejn kull pajjiż eh, każ b'każ ma jfissirx illi il-pajjiżi forsi minnaħa tal-vant jew dawk l-iktar foqra u ma dawk li iħallsu eh, l-iktar tard. Jikin ħarsu lejn il-kalendarju li għanna, skeda li għanna li nistaw naħdmu fija, maħna ma nistawx naqbdu warbu d-direttiva, ila għaddeja xi sentej. Ina niddiskutuha, rridu nippruvaw namlu xogħol kemm jista' jkun malajr, aħna rridu nivolvu l-Kumitat tal-Affarijiet Legali, ma naqbx jekk nkunux nistgħu nħarsu il-skeda illi aħna fissajna oriġinarjament, ġifiri li nibasu rapport la traduzzjoni fit-19 ta' novembru għalix għanna taħdiddit mal-komitati li għatu opinjonijiet ma' shadow rapporter, ġifiri ħajkonna nipposponu din l-iskadenza xi ġematejn tlita sabiex aħna nkunu nistaw naħdmu sew u nsolvu ftit mill-kwistjonijiet pendenti mal-Komissjoni. Grazzi, jiena nixtieq ringrazzja s-Sinjora Valler għal ħafna għal tal-li mmexxiet dan il-proċess naħseb li kienet kien smih eċċellenti tassew nixtieq ringrazzja l-kollegi kollha tal-li parteċipaw mod astant enerġetiku nixtieq ningrazzja l-interpreti li tawna ftit ħina it-żejjed ta' dispożizzjoni tagħna. Mela nalaq l-ismi hawnhekk u nerġgħu niltaqgħu fit-tlieta għandna f'sanar sħiħ kif inkluż prezentazzjoni minn tal-Komissjoni dwar it-tisħiħ tal-aki tal-konsumatur kif u din kwistjoni tal-infurzar diġa smajnija qabel allura tajab illi jien itkellmu ktar dwarha nagħlqu hawnhekk.